Okay, um, good morning everybody and uh, welcome to... Signori Lodwa Taiba. u nil-akom għal dan il-smiħ dwar il-krizi finanzjarja u rabta mal-ugwaljanza bejn is-sessi. Uh, nħu gost nara li uh, għawa tendenza sabiħa u naddu mill-ewel għal l-ewel kellim Eh, nintraduċilkom, u għabi pjaċir li se nintraduċilkom il-sur Pittella. Uh, membri, Sur President, uh, Michael Bustoffen, Michele Bittaljan, Jiena tassew kontent illi qed uh, nilqakom hawnhekk għan-nom tal-President Martin Schulz dal-ħodu. Għamnek eh, f'din il-laqa fejn se niċċelebraw il-Jum Internazzjonali dedikat lin nisa Natikom merħba u eh, eh, nawgura b'mod partikolari lin nisa kollha li għaw fil-sala. Aħna se niftħu din iċ-ċelebrazzjoni tal-Jum Internazzjonali tan-Nisa għamnek fil-Parlament Ewropew organizzat mill-Kumitat ta' Drittijiet tan-Nisa u Gwaljanza bejn is-sessi l-appoġġ tad-Direttorat għal relazzjonijiet mal-Parlamenti Nazzjonali ta' sew kuntent illi għaw ħafna rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali preżenti f'din il-Kamra wara li saħħet il-pożizzjoni tal-Parlamenti Nazzjonali permezz ta' Trattat ta' Lisbona, il-kooperazzjoni mana is-saħħet tagħna magħhom is-saħħet fl-2013 il-ċelebrazzjoni tal-Jum Internazzjonali tan-Nisa se jiffoka fuq is-suġġett il-respons tan-nisa għal-kriżi. Għalhekk illum għandna opportunità uh, unika biex eh, niddiskutu il-situazzjoni tan-nisa u konna wkoll skambju tal-aħjar prassi diskussjoni bħal din u l-iskambju tal-aħjar prassi huwa xi ħaġa importanti fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi li ħafna drabi titwarra potentessa minħabba il-kriżi ekonomika u finanzjarja li għaddejjin minna. Palma tafu il-koll L-Unjoni Ewropea ila mill-2008 għaddejja mill-lar krizi ekonomika u finanzjarja mill eh, mill-1930 u eh, hemm uh, ħafna konsegwenzi negattivi għal ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea imma b'mod partikolari għan nisa u l-ħarsin ta' drittijiet tagħhom. Il-qat li hija dejjem miżuri ta' austerità. Eh, tnaqqis fin-nefqa pubblika dan kollu l-ewwel qabel kollox jeffettwa mod negattiv lin-nisa. Barra minn hekk il-kriżi il komplet zidet il-vjolenza fuq in-nisa, il-fastidju, anki il-vjolenza domestika il-Parlament Ewropew qed iżomm majneħ fuq is-sitwazzjoni tan-nisa din il-krizi finanzjarja u ekonomika. U kemm il-darba għal f'posta rizoluzzjonijiet li ħareġ reċentement li huwa essenzjalu il-insaxħu il-, il dimensjoni tal-ġeneru biex meta nkunu qed nfittxu soluzzjonijiet biex noħorġu mill-kriżi. Il-Kumitat Fem fil-19 ta' frar adotta mozzjoni għal riżoluzzjoni propju fuq dan is-suġġett fejn saħaq li il-krizi ekonomika għanda effett eh, eh, differenti fuq il-nisa minn dak fuq l-irġiel. Il-nisa huma mill-quta iktar din it-tieni fażi tal-kriżi li hija ikkaratterizzata minn tnaqqis fil-budget għal nefqa pubblika azzjoni konċertata fuq livell tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati membri b'miżuri speċifiċi lej għan-nisa huma meħtieġa propju biex indawru din is-sitwazzjoni madana kollu huwa importanti li ngħidu li il-momenti ta' kriżi jatuna opportunità biex nerġaw naħsbu dwar il-politiki tagħna u l-prijoritajiet tagħna dana sabiex nużaw il-krizi bħal opportunità biex inħaffu il-bidla strutturali u eh, fis-soċjetà. Għal santina nistenna bil-ħerqa illi nisma se joħroġ minn diskussjonijiet tagħna hawnhekk u nirringrazzjakom il-koll uh, tal-li ġejtu hawnhekk illum. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Sur Pittella. Uh, grazzi tal-li kont disponibli u ġejt hawnhekk eh, tilta amana u tindirizza din il-laqa. Il grazzi tassew tal-li ġejt. Naddu mela għal punt li mis u najdilkom il-Jum Internazjonali tan nisa ġi mfakka eh, l ewwel darba fl-Austria, Danimarka u l-Svizzera eh, fl-1911. Dana għamlu kampanja biex n-nisa jkunu jistaw jaħdmu, jkunu jistaw jivvotaw, biex għawun temmu kull tip ta' diskriminazzjoni. Issa għanna opportunità għal dialogu fuq livell Ewropew fuq dak kollu li rigwarda il-drittijiet tan-nisa u jtina l-opportunità biex nikkomunikaw eh, ma' ċittadini dwar ix-xogħol li qed jagħmel il-Parlament issa minħabba il-kriżi ekonomika u finanzjarja din is-sena qed ikonna l-opportunità illi niddiskutu l-impatt ta' din il-kriżi serja fuq in-nisa u naraw kif se nħorġu minna u dana grazzi għal sinta uh, l-aħjar prassi. Jiena nilqa lill-kellima kollha dawk li qegħdin hawnhekk u dawk li se jkunu fuq il-panel ta' wara. Grazzi tal-li ġejtu biex eh, tikkontribwixxu għal eh, ħidma tagħna hawnhekk illum f'din il-konferenza grazzi tal-li l qajtu il-stedina tagħna. Eh, jiena nirringrazzja lis sinjura Quintanija tal-li ġiet eh, hawnhekk din is-sinjura irnexxiela uh, tippreżenta Uh, l approċċ għal l-impatt fuq in-nisa ta' din il-kriżi u ppreżentat soluzzjonijiet interessanti ħafna dwar kif aħna nistgħu noħorġu mill-kriżi dejjem fid-dawl ta' drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi. Sfortunatament is-sur Andor ma setax ikun magħna illum. Madana kollu is-suġġett li se niddiskutu llum huwa tant importanti illi xorta waħda għandu messaċ mill-Kommissjoni Ewropea eh, għalina u uh, dana sararaħ permezz ta' video recording. Kif għattilkom fil-bidu aħna għedinawnek hawnhekk għal laqa intraparlamentari u jiena kontent illi nilqa ħafna nies mill-Parlamenti Nazzjonali hawnhekk fi Brussell. Bitħul fis seħħ ta' trattat ta' Lisbona, il-parlamenti nazzjonali għandhom issa rwol importanti ħafna fil-proċess leġislattiv Ewropew għal eh, dispożizzjoni tal-protokoll wieħed u tnejn ta' trattat il-dialogu politiku bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-parlamenti nazzjonali is-saħħaħ u issa għandhom l-opportunità illi uh, jis għandhom rwol ikbar minħabba il- il-dan it-trattat għalek dak li qed nagħmlu hawnhekk huwa ta' importanza kbira huwa pjaċir kbir illi jiena nintroduċi l-ewwel diskussjoni tal-lum dwar il-kriżi finanzjarja u ekonomika u l-impatt tagħha fuq in-nisa Qabel ma nibdew nisimaw minant il-kellima tagħna ħanajdilkom xi ftit affarijiet prattiċi. Se nitkellem bl-Iżvediż għax ikun iktar faċli għalija. F'każ li intom ma tifmux l-Iżvediż, nissuġġerilkom illi tilbsu il-headphones issa għaliex minn issa l-qudiem se nitkellem bl-Iżvediż. Illum għanna eh, tlet taqsimiet fil-programm tagħna. U wara kull eh, panel intom se jkollkom l-opportunità illi tagħmlu mistoqsijiet jew kommenti. L-ewwel panel jew l-ewwel round ta' mistoqsijiet u tweġibiet se jkun pjuttost qasir umbat wara se jkonna round ftit itwal. Madana kollu kullħat se jkollu ċans jitkellem għal 3 minuti mhux iktar dana biex niżguraw li dak li jixtiequ jintervjenu ikollhom l-opportunità li jagħmlu dan. Se jkonna xi erba' jew ħames rounds ta' mistoqsijiet wara il-panels, imma dan ovvjament jiddependi minn kemm hawn nies li jixtiequ jitkellmu. Biex eh, titolbu eh, l-opportunità li titkellmu e tridu timlew il-karta li għandkom emmek u dimkom. Imlewom dawn il-formoli un-bat aħna impoġġu isimkom fuq il-lista sabiex intom tkunu tistaw tagħmlu mistoqsijiet jew xi kummenti. Mela dik hija l-informazzjoni pratika illi xtaqt natikom u eh, mela issa naħseb illi lesti illi nibdew bil eh, l-ewwel panel, il-kellima tagħna diġà sabu postom hawnhekk ma' ġembi u l-ewwel se nagħti l-mikrofonu lill-Sinjura Silvia Walby li hija professur ta' Soċjoloġija fl-Università ta' Lancaster. Għandek 10 minuti, Sinjura. I'm here today to speak about... Jena, ġejt hawnhekk illum biex nitkellem dwar il krizi finanzjarja u ekonomika u reazzjoni tan-nisa għalija jena se nitkellem Five major points. Fuq ħames punti importanti ġifiri l-ewel se nitkellmu dwar it-teħita t-bazat fuq is-sessi, l-impatt mhux indaqs fuq in-nisa u l-irġiel ta' reċessjoni, kif naqsu il-deficit fil-budget u dejjem l-istrateġiji ta' tkabbir ekonomiku dejjem il-perspettiva ta' żewġ sessi u mbagħad il-mainstreaming bejn in-nisa u l-irġiel. L-ewwel it-teħid ta' deċiżjonijiet il teħita deċizjoniet deċiżjonijiet fil-qasam finanzjarju jisir mill-irġieli ġifiri jittieħdu ħafna riski zejda, imma iktar u iktar dana jagħmel ħsara lid-demokrazija. Il-finanzi huma qasam importanti tal-ħajja soċjali u ekonomika li jeffetwaw lil kulħadd. dawk li huma effettwati mill qasam finanzjarju għandhom id-dritt li jkunu involuti fit teħid ta' deċiżjonijiet fil-qasam finanzjarju. Dan ifisser li n-nisa jridu jkunu rappreżentati fit teħid ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet ekonomiċi u finanzjarji kemm fin-negozji privati għaliex din mhix fil-fatt kwistjoni privata imma pubblika u anki eh, jridu eh, jkunu rappreżentanti fuq eh, kumitati governattivi Dan huwa suġġeriment li il-kwalità tat-teħid tal-deċiżjonijiet tkun aħjar jekk issir kemm min nisa kif ukoll mill-irġiel. Mhix kwistjoni biss li wieħed jevita riski żejda, imma ukoll kwistjoni ta' demokrazija eh, fil-teħid ta' deċiżjonijiet fuq dawn l-affarijiet daqshekk importanti. Ir-reċessjoni bosta reċessjonijiet. L-impatt tagħhom ma kienx indaqs fuq in-nisa u fuq l-irġiel. Fil-bidu tal-kriżi l-ewwel ma intlaqtu huma kienu l-irġiel għaliex l-irġiel jaħdmu fil-qasam tal-binja tal tem segregazzjoni okkupazzjonali, segregazzjoni industrijali, ġifiri ek kif ikunu effettwati mod differenti l-industri dawn l-effetti ta' dak eh, jolqot jew in-nisa jew l-irġiel u mhux bl-istess intensità. Issa it-tieni round jew it-tieni Eh, reċessjoni laqtet iktar lin nisa għaliex eh, it-naqis fl-infiq laqat il-dawk il loqsma tal-ekonomija fejn l-iktar eh, jaħdmu nisa bħal per eżempju fil-qasam tal-kura tas-saħħa, l-edukazzjoni, servizzi ta' kura u s-servizzi biex jiprevjenu il-violenza fuq in-nisa li tnaqsu u koll fl-imkien ma' forum oħra ta' nefqa pubblika Jiġifieri l-effetti tal-reċessjoni mhumiex l-istess fuq in-nisa fuq l-irġiel u dana propju jitlob li il-rispons għal reċessjoni tkun differenti hemm ħafna alternattivi fil-politika dwar um, kif il-reċessjoni għandha effetti differenti fuq in-nisa fuq l-irġiel. Ħafna gvernijiet għandhom pressjoni biex inaqsu d-deficit fil-budget tagħhom Issa jien mhux se noqgħod nitkellem dwar jekk id-deficit fil-budget għandu xi tnaqqas jew le. Sempliċement irrid nitkellem dwar kif jitnaqsu dawn id-deficits. U din hija għażla li ssir uh, favur jew kontra n l-irġiel issa il-deficit jista' jitnaqqas jew billi jiżdiedu t-taxxi jew inkella titnaqqas in-nefqa pubblika kieku jinġabru iktar flus mit-taxxi dawn jitħallsu iktar minn l-irġiel jew minħabba li tola l-income tax jew inkella billi jalqu it tax havens u dawk u fis-sistema tat-taxxa li permettu lil ħafna nies onja uh, li jevitaw mill-li ħalsu it-taxxa dovuta ħafna pajjiżi għażlu illi inaqsu n-nefqa pubblika tagħhom u din l-għażla illi jagħmlu għażla li inaqsu n-nefqa pubblika milli jollu t-taxxi waslet għal effetti negattivi illi l-iktar laqtu b'mod negattiv lin-nisa, nisa illi jaħdmu fis-settur pubbliku u illi normalment jużaw dawn is-servizzi biex jaslu xogħol għax per eżempju kunem il-kura ta' tfal u jużaw u koll dawn is-servizzi propju biex uh, eh, jilqaw kontra l violenza fuq il nisa Il-taxxa il u koll hija kwestjoni illi tolqot kemm in-nisa kif ukoll l-irġiel the significance of these alternative strategies to narrowing the deficit. Gender budgeting is a particular... Il-tfassil eh, tal-budgets u koll huwa xi ħaġa illi tolqod mod differenti in-nisa u l-irġiel. Kif ukoll ukoll il-mainstreaming issa kif se noħorġu mill-kriżi. Ejja ma noqogħdux issa nifissaw fuq li modi u fuq il-problemi li għanna li għedin fjom bħalissa imma għajew nħarsu kol li il-qoddim. L-istrateġija għad kabbir ekonomiku hija u kol xaħġa li toffrinna għazla, għazla kif aħna nistaw naslu għal kabbir ekonomiku u dawn l-għazliet u koll huma għazliet illi jorqtu b'mod differenti li nisa u l-irġiel model ta' kif wieħed jista' jasal għal tkabbir ekonomiku biex ikun hemm iktar impjiegi għandu effetti partikolarment pożittivi fuq in-nisa għax dan ifisser illi jonqsu d-differenzi bejn nisa u l-irġiel fil-impjiegi, fil-qatt, fis-salarji fisser politiki uh, ta' kif wieħed jista' jaqat flimkien il-ħajja tal-familja ma' dik tax-xogħol biex in-nisa kollha joħorġu jaħdmu u bekk inkunu nistgħu niġġeneraw l-ola livell ta' produttività kemm tal-ekonomija. Normalment eh, l-Unjoni Ewropea dejjem hekk eh, provat tasal għal tkabbir ekonomiku Kabbir li jkun intelligenti, inklusiv u sostenibli. Imma hemm strateġiji oħrajn li waslu għal tkabbir ekonomiku li ġew promossi permezz ta' strateġija ta' deregolamentazzjoni. Deregolamentazzjoni kemm il-darba tkun interpretata bħalli kieku hija sempliċement il tneħija ta' burokrazija żejda. Imma dawk ir-regolamenti huma propju dawk il-regolamenti li fissru illi n-nisa li edin joffru servizzi ta' kura ta' saħħa minn ħlas jistaw jidħlu u jsibu mpik fid-dinja ta' xogħol impik li jkun imħallas dawn huma propju il-mezzi kif in-nisa jistgħu jsibu impik jibqa' fl-impik minkejja għal fatt illi għandhom it-tfal għal xi il-maternity leave ikollhom l-aċċess aċċess għall appoġġ tal-partner tagħhom minħabba il-paternity leave u jkollhom bizzet flessibilità fil-post ta' xogħol li jippermettulhom milli jagħmlu xogħol imħallas kif ukoll xogħol ta' kura ta' uliedhom li ma jkunx imħallas u nisa jistgħu jagħmlu dan il-kontribut għal tkabbir ekonomiku huma parti koll minn l-istrateġija pożittiva għal tkabbir ekonomiku. L-investiment ukoll ġi propost bħala soluzzjoni għal reċessjoni hemm ħafna infrastrutturi differenti li aħna nistgħu ninvestu fihom. Dawn l-infrastrutturi koll għandhom impatt differenti fuq in-nisa u fuq l-irġiel kif l-Unjoni Ewropea kienet darba rekomandat li ninvestu fil-ekonomija tal-arfin, allura mbagħad ikun hemm investiment f'attivitajiet fejn in-nisa u l-irġiel huma trattati indaqs għaliex in-nisa għandhom l-istess livell ta' edukazzjoni daqs l-irġiel u għalhekk strateġija ta' dan it-tip hija strateġija illi tħares il-qudiem. Imma fil-ġen fil li wieħed jinvesti fl-infrastruttura eh, xi drabi morna lura għal l-industriji tal-imoddi, l produzzjoni tal-karozzi, l bini tat-toro, sistemi ta' trasport antikwati. U għalek aħna ridna ninvestu u provajna ninvestu b'mod illi jisawa antigwat. Imma u koll dan il-mod aħna eh, vantagġajna l-irġiel għalix huma ma kienu dawk illi liktar kienu uh, impiegati f'dawn l-oqsma. Ġifiri strateġiji li ħarsu l-qoddim, strateġiji li waslu għal tkabbir ekonomiku, jinkludu dawk ir-regolamenti li jipermettu l-nisa jiksbu impiek serju u jwaslu għal-bini ta' infrastrutturi illi uh, joħol u ekonomija bazata fuq l-arfin mill-gender auditing, gender budgeting u, gent u eh, evalwazzjoni tal-impatt bazati fuq is-sessi juruna illi dan huwa minnu ġifieri aħna rridu nkomplu l-mainstreaming bejn in-nisa u l-irġiel u napplikawha għall-ekonomija ukoll. Nistgħu naraw illi fil-waqt illi aħna uh, illi daġi applikata kwistjonijiet marbutin mal-faqar ma ġietx applikata daqshekk bisħieħ fi kwistjonijiet ta' tkabbir ekonomiku. Aħna taħanna il-kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-ġustizzja imma hemm aspetti oħrajn tal-ekonomija illi ma tantx irnexxielna indaħlu din il-konsapevolezza ta' differenzi bejn in-nisa u l-irġiel jew l-ugwaljanza li suppost eżisti bejnietom. are indirectly gendered. Economic growth strategy is gendered. L-istrateġija turet kabir ekonomiku dan huwa bażat ukoll fuq il-kwistjonijiet l-oħra li jiena semmejt biex nagħlaq Il-krizi ekonomika u finanzjarja għandha x'taqsam ma' sessi proċess ta' teħi ta' deċiżjonijiet parti mill-problema li waslet għal krizi finanzjarja l-effetti mhux ibbilanċjati tal-reċessjoni kellhom impatt negattiv fuq in-nisa, ir-rati tal-impjieg tagħhom. Imma għandna l-opportunità sabiex nerġaw nirrikonsidraw e, eh, il-strategija ta' tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea bażata fuq is-sessi sabiex l-Unjoni toħroġ mill-Unjoni bekk aħna applikaw il-gender budgeting ħalli bekk inkunu nistgħu nużaw l-istrateġiji kollha nimxu il qudiem ħalli bekk flimkien ikonna tkabbir ekonomiku u ugwaljanza bejn is-sessi. Grazzi. Tack så uh, Eh, tack så jättemycket. Jag kommer... Grazie. Nishtiq nirringrazzjak għal dik il-prezentazzjoni tiegħek. Nishtiq nirringrazzjak għal kontribuzzjoni tiegħek. Jena naqseb li inti u rejt li etnet eh, nitkellmu dwar in-nies, il-persuni, il persuni ħafna ġabi nitkellmu dwar il-budget imma mill-tekniku immanti għatturi kem dan għandu impatt fuq il-persuni, fuq il-bnedmin. Issa se għaddu għal panelist li mis il-senjura Salem Imbuga um, l-uffiċjal eżekuttiv il-kapu um, ta' organizzazzjoni ġewwa l-Irlanda għandek 10 minuti għal prezentazzjoni tiegħek. Grazzi ħafna l-odwa tajba lil kulħadd. Jiena ferm kuntenta li qiegħda hawnhekk dalodu u jiena nixtieq nirringrazzja il-kumitat ehm, ta' dan il-parlament fuq drittijiet tal-bniedem u l-ugolanza bejn is-sessi ġifieri li stibnuni sabiex eh, nkun hawnhekk. Eh, Jiena naħdem ma' organizzazzjoni ġifiri netwerk ta' nisa immigranti fl-Irlanda akidwa u għan um, um, eh, namlu parti minn organizzazzjonijiet kollha tal-Irlanda u koll affiljati mal-lobby għatawnek. Fil-prezentazzjoni tiegħi se nitkellem dwar l-Irlanda xiena ngħix hemmhekk ovvjament il-pajjiż li nafu l-iktar u se nitkellem dwar il-nisa migranti li naħdem magħhom. Il-kriżi ekonomika finanzjarja globali attwali qed kompli tippreżenta ħafna sfidi ekonomiċi u soċjali kemm għal nisa kif ukoll għar madwar din id-dinja. Kif smajna mill panelista qabel n-nisa huma l-iktar li huma affettwati peress li għandhom salarji inqas mill-irġiel. Diskrepanza tas salarju ta' 22% u ħafna drabi huma n-nisa li l-ewwel jitilfu impjegom. Il-kriżi attwali bla dubi ta' xejn kellha impatting negattiv fuq il-qada tan-nisa. Ir-ratolja ta' qat eh, l-aċċess limitat ta' riżorsi faqar. Il-nisa tiħossu dan fuq ħafna livelli minħabba l-fat li e, xolijiet tan nisa madwar din il-dina e, ġifiri għandhom xieqsmu l-iktar mal-manifatturar, l-industri ta' ospitalità ġifiri ħafna minn dawn kellhom bżon jalqu, kien hemm naqis u koll fis-servizzi soċjali, per eżempju l-kura ta' saħħa, l-kura ta' tfal kif ukoll protezzjoni ta' soċjali e, li ta' bilħaq jaffettwaw iktar nisa jena nissa naħseb li madwar id-dinja mhux biss fl-Ewropa. Mill-perspettiva tan nisa migranti u kif smajna minn organizzazzjoni tan nisa migranti jiena rajt kif it-telf ta' impjiegi u żieda fil-qat qed kompli eh, qed taffetwa in-nisa migranti xi wħud minnhom laqas eh, ikunu jistgħu jilaħqu mal mal ħajja normali etibatu eh, sabiex bidlu il-ħajja tagħhom. L-aċċess għal riżorsi dana sar iktar ta' sfida l nisa migranti li kellu impatt fuq l-abilta tagħhom li jappoġġaw finanzjarament it-tfal tagħhom u l-familji tagħhom barra minn dak il-pajjiż fejn jgħixu. Mela, il-kriżi finanzjarja bejn 2008-2013 li eh, ħarġet mill-kriżi finanzjarja 2007-2008 eh, kriżi ekonomika u politika eh, kbira fl-Irlanda li parzialment responsabbli għal pajjiż li daħal f'reċessjoni l-ewwel darba mill-1980. Settembru tal-2008 il-Gvern Irlandiż eh, ta' Fianna Fail u il-koalizzjoni tal-Partit tal-Ħoder ħabbar uffiċjalment li il-pajjiż daħal fi reċessjoni eh, minħabba ir-rata li żdiedet b'mod konsiderevoli ta' L-Irlanda kien l-ewwel pajjiż fiż-żona euro li daħal fir-riċessjoni skont l-Uffiċjal Statistika Ċentrali fi tieni um, nofsa tal-2013 kien hemm partecipazzjoni tan-nisa imma fid-dinja tax-xogħol imma kien hemm tnaqqis qawwi ta' dan ġifiri um, fejn il- um, nisa ma kienu xed jikonformaw mal-miri ta' trattat ta' Lisbona. U skont tħarriġ partikolari ir-rata ta' għadfos fost n-nisa palissa hija ta' 54.9 fil-mija. Mara ilna ma naraw din ir-rata mill-2001. Fl-ewwel tet xhur ta' l-2012 ir-rata ta' qat kienet sa' 14.7%, it-tieni l-ola livell irrekordjat. U f'dawn l-aħħar ftit snin kien hemm ukoll zida Eh, minn fl-2009 għal 8.1 u kien hemm żieda sa 10.4 fl-2011. Ir-reċessjoni kellha effett fuq l-impjeg tan-nisa u nisa eh, u koll il-kumpaniji kienu għat jifokaw fuqom sabiex jifrenkaw il-flus. Reprezentant minn trade unions għal li eh, issa iktar każijiet ta' abuż fuq il-post tax-xogħol fil-każijiet tan-nisa. Iktar minn qatt qabel, it-tnaqqis fil-impjiegi fis-settur pubbliku qed jaffettwaw in-nisa peress li nisa rappreżentati fil-loqsma bħal is-saħħa u l-edukazzjoni, hemm it-tnaqqis hemmhekk qed jitilfu l-impjieg tagħhom qed jingħataw essenzja. Issa dawn l-affarijiet li jiena spjegajtilkom dwar l-ingwaljanza fil-inugwaljanza fil-impjieg um, u l-aċċess in-nisa huma l-iktar affettwati imma in-nisa e, huma l-iktar li ġew mill-quta mill-kriżi finanzjarja u għalhekk kien hemm iktar diskriminazzjoni kontrihom minħabba s-sess tagħhom dwar il-migranti e, skont is-CSO tal-Irlanda fl-2011 huma urrew li e, ir-rata ta' qatt fost il-persuni migranti kien ir-rata kienet ta' 22% waqt li għall-Irlandiżi 18.5%. Imma ċifret juru li nispalla huma pjuttost privileġġjati meta dawn inqablu mal migranti l-oħrajn nisa migranti li l-iktar huma rappreżentati fil-dinja tax-xogħol Irlandiża għandhom problemi ta' integrazzjoni li taffetwhom ħafna. Mod ġenerali, l-effetti tal-kriżi finanzjarja fl-inisa fl-Irlanda jistgħu jiġu identifikati bħala ħafna eh, familji eh, tiserħu fuq eh, salari vera baxxi u nisa tiġildu sabiex dawna ikunu jistgħu iħallsu l spes involuti mad-dar tagħhom waqt li jippruvaw jieħdu ħsieb il-familja tagħhom u ħafna retrati involuti ġifieri qatt iridu jħallsu id-dejn. Ħafna nisa u kol naqis fl-appoġġ mill-Istat u ħafna nisa qed jippruvaw ifittxu lajnuna mill-organizzazzjonijiet lokali imma ħafna minn dawn is-servizzi kellhom bżonn jalqu minħabba naqis fil-finanzjament tagħhom imma dan huwa żmien fejn l-iktar hemm bżonn ta' dawn is-servizzi. Eh, fil-organizzazzjoni tiegħi stess qed tlifna erba' ħaddiema u ma nirċevu l-ebda finanzjament minn l-Istat sabiex napoġġaw l-organizzazzjoni. Ġifier organizzazzjonijiet li qed jipprovdu is-servizzi il-kollega tiegħi għalet l-istess ħaġa ġifieri li nisa nisa li qed jappoġġaw eh, appoġġ nisa l-oħra li eh, huma affettwati mill-vjolenza dawna ma jistgħux komplu bis-servizzi ġifir ma jistgħux komplu jappoġġaw minħabba limitazzjonijiet ta' flus dwar dawk il-miżuri sabiex jifrankaw il-flus dawna l-iktar jtifukaw fuq in-nisa eh, speċjalment pereżempju l-lif tal-maternità. Fl-2010 l autorita l-egwaljanza rapportaw li eh, l-iktar bazi eh, użata għal dawk il-mistoqsijiet dwar l-impik eh, kien s sessi U il-faqar fost in-nisa dana jizdid u kon, specialment għal dawk id-djar fejn hemm ġenitur wieħed u dwar in-nisa migranti. Hemm dawk li għandhom permess ta' ħidma u palissa għandhom residenza fuq għal-medda twila ta' żmien dawna palissa eh, qed jitilfu l-impjeg tagħhom minħabba l-fatt li il-negozji qed jalqu jew minħabba kompetizzjoni ma' ċittadini mill-Unjoni Ewropea, speċjalment mill-Ewropa tal-Vant. Il-migranti huma sposti għall-isfruttar, speċjalment fin-negozji żgħar eh, il- il- um, l-Europej tal-Vant kif ukoll in-nisa migranti l-iktar li kienu involuti hawnhekk u eh, l-aġenziji kienu qed joffru eh, impjeg temporanju Eh, u għalek dan wasal għal nuqqas ta' stabilta. Dan it-naqis fl poċ mill-istat eh, il-provvediment tal servizzi il-lezzjoniet tal-Inglis il-lotjiet għal kura ta' tfal kif ukoll eh, ħlasijiet oħra dawna naqsu għalek minqas opportunistajiet biex nisa jipruvaw ikollhom aċċess u jisibu xogħol. Il-kompetizzjoni fis-suq tax-xogħol ukoll din il kompetizjoni ir-rata għolja ukoll waslet tal-problemi u hemm ukoll żieda fir razzizmu u hemm ħafna nisa li qed ehm, rabbu tfal tagħhom weħedhom u issa spiċċaw bi ehm, ħafna inqas finanzjament. Issa ehm, il-futur, x'nixtieq nipproponi jiena l-futur għandi erba' punti. Mela strateġija ċara dwar l-ugwalanza bejn is-sessi bi programmi ta' appoġġ dawn il-programmi huma meħtieġa sabiex in-nisa jkunu jistgħu jżommu l-impjeg tagħhom bl-appoġġi xirqa bl-edukazzjoni taħriġ l-esperjenza rilevanti fuq is sew waqt li l-nisa jkomplu jaqdu rwol importanti fl-irkupru tal-Irlanda. Din l-istrateġija trid ukoll tifoka fuq l-iktar gruppi li huma vulnerabbli inklusi in-nisa migranti li jiġu introdotti wkoll strateġiji li għandhom xjaqsmu mal malajnuna mill-istat u eh, kif ukoll dimensjoni speċjali li tiffoka fuq is-sessi u fuq in-nisa u kif jaħdmu n-nisa. Il-gvern ukoll għandu jimplementa l-istrateġija tan-nisa nazzjonali bisħieħ 2007-2016 u il-membri tal-parlamentu dawk li faslu l-politika għandhom bżonn iwettqu proċessa konsultazzjoni man-nisa b'mod partikolari dawk in-nisa li huma l-iktar vulnerabli ħalli bekk ikunu jistgħu jaraw l-impatt mhux bilan bilanċjat li r-reċessjoni qed ikollha fuq n nisa u tfal. Grazie ħafna. Tak så eh, jättemycket eh, för ditt inlägg. Grazie ħafna. Ringrazzjak ħafna ta' dik il-prezentazzjoni. Aħna naturalment ilna ħafna nitkellmu fuq il-kriżi ekonomika u l-mod ta' kif il-kriżi affettwat lin-nisa. U affettwathom iktar mill-irġiel. U aħna naħsbu li huwa veru illi hemm bosta gruppi differenti fost n nisa stess, bħal pereżempju n nisa li huma immigranti huma aktar effettwati mill-kriżi ekonomika minħabba li mill-bidunet huma jkunu diġà aktar vulnerabbli. Huma dejjem vulnerabbli jaħseb wara meta jkollna l-kriżi ekonomika u finanzjarja, ġifiri. Nixtieq ningrazzakom il tal-li semmejtu dan il-punt u fakkartuna dwar dan il-fattur. Mela issa nkomplu billi nisimgħu l-bija tal-mistiedna għandna Sinjura Sasha Bezwanova minn Hewlett Packard li hija direttur għas-settur tal-swieq li għandhom jitkabru inti wkoll eh, għandek għaxar minuti sabiex titkellem kjoċbok. Grazzi ħafna jiena għanuża wkoll prezentazzjoni PowerPoint. Jiena qed inħossni li għandi unur kbir li għandi l-opportunità li naqsam magħkom il-fatt li għandu jkollna eh, li tnamlu minn kollox sabiex nilqu l-igwaljanza bej sessi fuq livell ieħor. Aħna għadin naraw dan kollu mill-perspettiva tal-intrapriżi aħna naħdmu fil-industrija tal-informazzjoni, komunikazzjoni, teknoloġija li hija verament industrija intensiva u jena għanu ta' dawla xar minuti tijaj sabiex naqsam ma'kom xiftit mis-soluzzjonijiet li huma possibli li aħna nistgħu nimplementaw ħalli aħna nerbu din is-sitwazzjoni diffiċli nsabu fiha bħalissa. Tajja, pala kif eh, naħseb il-koll kemm intom tafu, is-sitwazzjoni sabu fija bħalissa miex faċli. Iżda hemm ħafna statistika li qed sir u stħarriġ dwar kif il-kriżi ekonomika li għaddej minna bħalissa ħallit l-impatt tagħha fuq l-ekonomija Ewropea u dik internazzjonali. Jiena nixtieq li l-indirizza dan is-suġġett minn perspettiva ħafna iktar wiesa din il-kriżi ekonomika bdiet minħabba li l-kunċetti tradizzjonali m'għadhomx jaħdmu tajjeb. U f'dan l-aspett jiena naħsbu illi jiena naħseb li nistgħu naraw għalfejn għandna rata li qatt ma bħala qabel ta' qatt il-ċifri juru illi hemm kważi 26 miljun persuna m'għandhomx Eh, xogħol, ħafna minnhom huma migranti stanka ħafna fosthom li huma żgħażagħ. Qegħdin naraw ukoll il-modelli globali ekonomiċi ma kinux effiċenti minħabba li dawn il-modelli kienu qegħdin ikunu mmexxija fuq il-valur li qed jingħata lil dawk li kellhom l-isma u eh, ukoll kien hemm ħafna nuqqas ta' effiċenzja fih dan is-sistemi ekonomiċi u kien hemm ħafna kumpaniji li fil-fatt eh, kellhom iħallsu għal dan kollu minħabba li ma setawx ilaħqu mal-flus għall-investiment ta' prodotti u servizzi ġodda u ma setawx iħalsu laqqas għal investiment sabiex jinelbu il-differenzi bejn kulturi differenti. Għana din naraw ukoll li għanna Ewropej li huma kwalifikati li qegħdin jażlu li jmorru jaħdmu fl-Asja jew kella fl-Amerika Latina minħabba li dawn għandhom ekonomiji li qegħdin jikbru malajr u ma jistgħu jagħmlu iktar flus hemmhekk. U l-Ewropa qiegħda titlef mill-kompetittività tagħha minħabba li mhijiex qiegħda tieħu vantaġġ mill-ħiliet tan-nies tagħha. Suġġett ieħor importanti huwa li aħna għandna landscape ġdid ġeopolitiku ekonomiku fid-dinja. Nafu li hemm ukoll partijiet interessati ġodda li jisanna f'din is-sitwazzjoni sabu fi għandna il-Brik, għandna il-Levant Nofsani, l-Afrika ta' fuq, iċ-Ċina. Daw kollha verament din ikollhom rol importanti ħafna fil-ġestjoni tal-ekonomija fid-dinja ġifiri il-rwol tal-Ewropa bħala koordinatur u importanti ħafna iżda qiegħed jinbidel xorta waħda. U apparti minn hekk il-fatt illi il-kriżi ekonomika hija iffukata xorta waħda fuq il-pajjiżi miex qed tippermetti illi kunem hemm il-kapacitajiet kollha tal-ħiliet Ewropej u anke tat-tarif Ewropew kif ukoll aġenda kompetittiva ġeopolitika mhijiex qed tużaw din l-Ewropa bħalissa mhix qed tifoka fuq din l-aġenda ġeopolitika. Parti minn hekk aħna din naraw li din nifukaw fuq il-proċessi ekonomiċi u dawn verament din jirriflettu il rivoluzzjonijiet u nuqqas ta' stabilta fl-Afrika ta' fuq, per eżempju, anka nafu illi jem nuqqas ta' stabilta minħabba defi nuqqasijiet ekonomiċi fl-Ewropa. għanna għandna wkoll l-Istati Uniti illi kienu wieħed mill-imsieħba l-iktar ehm, dejjima tal-Unjoni Ewropea fl-ekonomija waħna ikkoordinajna ħafna il-xogħol eh, tagħna magħhom. Ma u eh, dejjem aħna eh, provajna naraw li konna ħafna attivitajiet ma l-Istati Uniti. L-lum l-Europa mandiċ modelli bizzejiet eh, sabiex talab il-problemi u għanda ħafna problemi u dimma sabiex tipprova tiggarantixxi li jkun hemm iktar kompetittività. Aħna qegħdin u li il-grupp ta' nies illi għandhom iktar 60 sena u għambassar il ħajizdiet fil 20 s-sena 2020. U parti minnek aħna naħsbu li ħajkonna nuqqas ta' ħaddima li għandhom il-ħiliet meħtieġa speċjalment fis-settur li naħdem fiħjien, fis-settur tal-ICT. U jekk inħarsu lejn l-istatistika li sart min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea, aħna qegħdin naraw li sas-sena 2015 aħna ħajkollna ħafna Eh, nuqqas ta' eh, ħaddiema professjonali fil-waqt li aħna naturalment din nesportaw mill-Ewropa għal bosta eh, zoni differenti. Ġifiri kif nistaw nindirizzaw din il-problema u x-soluzzjonijiet nistaw nsibu? Naturalment, aħna dejjem irridu naraw illi il-metodi illi diġa jeżistu nużawhom ħalli bekk aħna nkunu nistgħu naslu għal progress teknoloġiku li jista' jkun implementat u introdott fuq kull livell fil-ħajja tagħna. Jiena naħseb li pereżempju l-edukazzjoni permezz tal-internet, l-education, l-learning. Dan huma metodi importanti ħafna ħalli kulħadd jista' jkollu aċċess għal dal-ħiliet, iżda bħalissa l-aċċess huwa limitat ħafna dan huwa wieħed mill-affarijiet li aħna nixtiequ li ntejbu. Il-tmexxija elettronika li government, iktar trasparenza l-kumpanija, e-democracy, dawn huma kollha affarijiet metodi effettivi ħafna ta' kif aħna nistgħu nkunu iktar effiċjenti iżda fl-istess ħin fl-istess ħin naraw illi aħna navvanzaw anke fuq l-livell teknoloġiku. Issa bil-mod ta' kif aħna immexxu l-pajjiżi tagħna eh, per eżempju dak li tinsejħulu e-democracy, naħseb li nistgħu nużaw il-vantaġġ tal-social networks u tal aċċessibilità Għalli bekk aħna nkunu nistaw ukoll nqisu dan il-punt ta' demokrazija, eccetera. Jiena naħseb illi fil-fatt iċ-ċittadini għandhom ikunu iktar involuti fuq dawn il-punti li huma din fil-qalba tal-Ewropa demokratika. Ħaġa oħra, jiena naħseb illi irridu nifukaw ix-xogħol tagħna fuq l-iżvilupp ta' ħili ġodda fost iċ-ċittadini tagħna. Insaħħu l-innovazzjoni, l-kreattività kif ukoll l-entrepreneurship. Li kiku aħna ikollna nfasslu model ġdijt għada stess, irridu naraw kif nistgħu nfasslu mill-ġdid is-sistema edukattiva, nħeġġu dejja ġodda fost l-istudenti tagħna u naraw li kulħadd ikollu l-kuraġġ li jassumi r-responsabilta' għal ħajtu u anka jkollu kuraċ li jiftaħ xi kumpanija pereżempju. Nħedġu din dan l ispirtu fost iċ-ċittadini tagħna din hija importanti ħalli bekk inħeġġu l-kompetittività. Xi ħaġa oħra li hija importanti ilna nisimgħu dwarha iżda naħseb li tista' tenna sabiex aħna nkunu nistgħu nindirizzaw dawn l-isfidi Ewropej. Aħna rridu naraw li rridu mobilizzaw iktar nisa sabiex ikunu impenjati fis-soċjetà. McKinsey palissa qiegħed isegwi is-suġġett da' suġġett tal-inklużjoni tan-nisa għal dawn l-aħħar xar snin. U flimkien mal-Eurostat huma kienu għedini basru dwar xista jiġri jekk iktar nisa jkunu attivi fil-qasam fis-suq tax-xogħol. U aħna din naraw li jekk sa s-sena 2025 nofs n-nisa biss li bħalissa waslu sabiex itemmu l-università. Jekk dawn ħajkunu attivi fir-wol professjonali attiv fl-Ewropa mbagħad id-differenza tkun minn 24 miljun tissir 3 miljuni din id-differenza bejn in-nisa u l-irġiel. Ġifier jekk aħna nżommu din ir-rata tajba tan-nisa tal-parteċipazzjoni tan-nisa jista' jkun li ħajkonna inqas iżda nisa li ħajkunu attivi fis-suq tax-xogħol, ġifieri rridu noqogħdu attenti ħalli ma nimxux lura. Jiena naħseb li 3 miljuni din dan huwa ammont li wieħed jista' jeleb b'ċertu miżuri, pereżempju illi aħna nibdew nimplementaw iktar teknoloġija, naraw li jkollna modelli iktar effiċenti u ġodda Ġifiri, dan huwa suġġett importanti ħafna jmur li l-in mill dak li bħalissa qegħdin jitħasbu dwaru n-nisa fl-ambjent eh, soċjali, din hija xi ħaġa li għandha x'taqsam ukoll mal-ġejjieni tax-xogħol tagħna. U sabiex nitkellem iktar fuq dan is-suġġett aħna rridu naraw kif nistgħu inħeġġu lil nfusna, kif nistgħu naraw li nkunu iktar tas ikollna iktar suċċess u naraw li konna iktar suċċess bejnietna mhux biss naqogħdu naqsmu l-problemi. Issa nixtieq illi naqsam magħkom ukoll ftit eżempji minħat tal kumpanija tiegħi ħalli nurikom kif il-kumpanija tiegħi HP qiegħda tipprova tagħmel minn kollox ħalli jkun hemm iktar parteċipazzjoni tan-nisa u iktar xogħol li jingħata lin-nisa. Mela, xi ftit statistika. L-HP, Hewlett Packard, qegħdin jimplementaw 27% tal-ħaddiema li huma nisa li din hija statistika perċentwal pittos tajjeb, għanna madwar 30% tal-ħaddima tagħna li huma nisa. Qed jagħtuni sinjali li jagħmlu li li għandi nikkonkludi, però insomma jiena dak li xtaqt ngħid huwa li aħna qegħdin nagħmlu dan kollu minħabba li ta' benefiċċju mhux biss nisa żda kulħadd. Aħna qegħdin nippermettu koll nisa jistgħu jaħdmu anke mid-dar, dan ifisser li t kun jistaw jkunu ikun jistaw jieħdu sib it aħjar, apparti minn hekk aħna qegħdin nippruvaw nistabilixxu wkoll networks għan-nisa u fuq il-livell internazzjonali, aħna qegħdin naraw li konna pjattaformi ta' skambju ta' informazzjoni id-dedikati għan-nisa għalli mbatu huma jkunu jistgħu jaqsu l esperienzi bejni u jappoġġaw lil xulxin. Apparti minn hekk jiena naħseb ukoll li għandna program ta' mentoring illi bħalissa qiegħed jintuża wkoll sabiex aħna nkunu nistgħu ngħinu lin-nisa. Bat, nixtieq nitkellem ukoll fuq iċ-ċentru Bulgaru dedikat lin-nisa fit-teknoloġiji. Dak li aħna għamilna fil-kuntest tal-Bulgarija huwa li aħna qegħdin naraw illi jkollna dawn ir-role modeling u programmi oħrajn. din nibdew billi naħdmu mal-istudenti fl-iskejjel fejn il-bniet ikunu għadhom qed jiffurmaw l-opinjoni tagħhom fuq eh, l-għażla tal-karriera ikollhom dan il-ħolm fuq il u mbagħad aħna qed naħdmu mal-istudenti fl-universitajiet u naraw illi fil-fatt qed naraw li hemm ħafna differenzi wkoll u nuqqasijiet fil-komunità fil-familji ġifiri aħna qegħdin niżguraw li jkun hemm proċess ta' monitoraġġ, nimplementaw l-aħjar esperjenza aħna qegħdin naraw ukoll li jkun hemm eh, karriri aħjar kulħat ikollu karriera aħjar u kollu man iktar ambizjonijiet u fuq dan il-level nistan diskutu iktar eh, dettalji aħna t-nerganizzaw ukoll jiem id-dedikati l-bniet li matulhom aħna nintroduċu sistemi kemm l nissa kif ukoll kemm l-bniet skużawn kif ukoll is subin minħabba li anka s-subien iridu jibidlu l-opinjoni tagħhom. U apparti minn hekk aħna wkoll qegħdin naraw li hemm taħriġ online kemm għall-entrepreneurship kif ukoll għall anijiet oħrajn. Dan in-network jinkludi lil l-nisa iżda anka l-xirġil u ma mistidna u koll illi jiġu għawek f'dan il-network u jiltaqaw fl-imkien. apparti minn hekk aħna din nippruvaw ninkludu fuq eh, il-bażi ta' sponsorship li dawk li fil-fatt edin imexxu bħalissa l-kumpaniji tagħha m'għandhom jintroduċu daw l-aħjar kunċetti. Jiġifieri sabiex nikkonkludi jiena nistanejt li pozittiva dwar il- ġejjieni tan-nisa iżda l-partijiet interessati fl-Ewropa fil-qasam ekonomiku irridu jifmu illi n-nisa mumiex mandom xejn inqas minn ħaddieħor minn l-irġiel fl-ambjent professjonali u aħna rridu naraw li naħdmu fl-imkien sabiex niskuraw li kulħadd ikollu l-istess opportunitajiet għal karriera, għal-ħajja professjonali u daw kollha li jieħdu vantaġġ minn dawn il-ħiliet nistgħu naraw illi huma jixtiequ u li jaħdmu iktar mal man nisa jiena verament ħad gost li kelli l-okkażjoni li nkelli kontra dan is-suġġetti. Tack så jättemycket för det och eh, du eh, Grazie ħafna ta' dik il prezentazzjoni Inti tkellimt fuq numru ta' suġġetti interessanti ħafna dwar model eh, ekonomiku kemm eh, fi xista jikkonsisti, l-approċ tagħna xista jkunu inti wkoll tkellimt fuq numru ta' proposti, pereżempju fuq il-pagi, kif nistgħu niżguraw li jkun hemm iktar igwaljanza bejn nisa u l-irġiel. U issa nixtieq illi nistedinkom sabiex tipparteċipaw f'diskussjoni u s-saqsu mistoqsijiet l-law il-kelima tal-Palin. Nibdew l-Sinjura Bixel minn Rumanija. Mrs. Bixel, Rumania. I am Anna Birchel from Romania. Jena Anna Birchel minn Rumanija. Grazzi ħafna tal-li organizzajtu din il-konferenza u nawguralkom għal eh, jum nissa għada u nawguralkom u koll l-izba ħaffarijiet sena li ġeja aħna fir rumanija biex eh, nġildu kontra l-effetti tal-krizi fuq in-nisa U rajna illi innisa kellom kellhom bżonn ta' soluzzjoni biex jaddattaw ruħom ma' suq tax-xogħol. Kasta li seħdan l-aħħar u rrit illi eh, l-istess naqis fis-salarji fis-settur pubbliku ta' 25 fil-mija mill-eżekutiv eh, ta' qabel Emil Bok wassal għal eh, deficit tal-budget fl-ewwel snin tal-kriżi laqtet lin-nisa iktar mill-irġiel. E, nisa mod partikolari intlaqtu fil-qassam tal-kura tas-saħħa tal-edukazzjoni fejn hemm iktar nisa li jaħdmu minn irġiel u fejn dawn in-nisa jitħallsu inqas e, aħna qed nippruvaw insolvu il-problemi soċjali tan-nisa fir-Rumanija u qed nippruvaw intejbu il-klima soċjali billi niżguraw illi n-nisa jitħallsu eh, daqskem kienu jitħalsu qabel għalla volja dan huwa proċess diffiċli ħafna. In-nisa dejjem qegħdin iktar esposti għall esklużjoni soċjali fir-Rumanija. In-nisa ma jistawx isiru iktar fqari jew inqas eh, preżenti milli huma fis-suq tax-xogħol.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 Jiena nixtieq inkun naf xtaħsbu illi se jkunu it-tlet miżuri ewlenin illi se tapplikaw biex tindirizzaw din problema Skużani għalix eh, kellin waqfek imma wara danak waħin issa san mistoqsijiet Short intervention goes to the Vice Chair of the Farm Committee, Mrs. Jaroka. Signora Jaroka. Mr. Chair, thank you very much for the very interesting latest insights. Grazzi, Sir President. Interessanti ħafna dak illi smajna, mod partikolari kif irid konna modelli ġodda, in-nisa jrid ikollhom ħiliet ġodda u l-organizzazzjonijiet il-ġodda irridu jintervjenu. Min dak li smajna u għacċar illi aħna għanna bżon ta' approċ lokali ta' svilupp komunitarju, anki mill- minn dak l-esperienza li nkisbet fl-Irlanda minn nisa immigranti kemm importanti li dawk li faslu il-politika jaraw li sviluppi l-aktar reċenti eh, mill-lajnejn ta' dawk li huma mill-quta minnhom. Mbagħad dwar l-40 miljun eh, mara li huma fost l-iktar persuni fqar fl-Unjoni Ewropea Jina nixtieq illi nisma' eh, xaħġa minn għandkom dwar il-nisa li huma l-iktar vulnerabli nisa Roma xuħut minnom huma migranti imma oħrajn ilhom jgħixu eh, hawnhekk għal eh, ħafna ħafna snin. Jiena nixtieq nisma x'taħsbu intom dwar dan għalix eh, il-kommenti ta'kom jistaw jajnuna fil-ħidma ta'na bħala komitat. kena il-rapport eh, ta' signora Moran Chartier eh, u perswaza illi l-esperienza li tista' taqsmu Mana tista' tkun utli ħafna għalina. Anybody else from the National Parliament? Għaw xi ħadd iktar li forsi mill-Parlamenti Nazzjonali jixtieq jagħmel xi mistoqsija? Uh, may I ask the panelists what is, um, how they see the... Jina nishti uh, nistaqsi kif uh, dawn in-nies il-panelists sana jaraw il-rwol tal-agrikoltura tal-trobbija tal-annimali. Għalix l-agrikoltura u s-settur primarju fl-modi kienu iħadmu ħafna nies. Mod partikolari nisa issa jekk l-Unjoni Ewropea tati appoċ in-nisa jista jaqlaw il-flus mill-agrikoltura minn flok ma jkunu eh, qiegħda kif huma bħalissa. Kif kif ta' xwol taraw li jista' joħroġ minn dan is-settur hekk importanti? Grazzi ħafna u jekk mawx eh, iktar mistoqsijiet, Iva, mistoqsija oħra, fil-fat mistoqsija oħra. Grazzi. Grazzi għal l-intervent eh, ta'kom f'dan il-jum internazzjonali tan-nisa. Nixtieq nkun naf kif tqisu il-nuqqas ta' rappreżentanza tan-nisa fil- Eh, livelli ta' eh, teħid ta' deċiżjonijiet u aħna x'nistgħu namlu iktar biex nindirizzaw din il-problema u insolvuha. and the austerity measures. U eh, hemm il- Miżuri tal-austerità wkoll patnaqqis fil-nefqa fuq is servizzi ta' kura tas saħħa ta' servizzi fuq livell nazzjonali. kif dawna jolqtu l-nisa x'nistgħu namlu aħna biex nbidlu il-politiki ta' austerità. Zguri li l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija xi ħaġa hija mira importanti Ewropea u kif jistaw il-gvernijiet jamlu, it-tejbu il-politiki tana u xinuma l-aqwa politiki konkreti illi jistaw jiġu applikati biex aħna uh, eh, nilħqu il-miri tana b'mod aktar effettiv. Lost centuries of uh, uh, taking of men decisions. U mbagħad dwar um, l-irġiel li dejjem jieħdu deċiżjonijiet fil-qasam finanzjarju f'dak li għandhom xaqs mill investimenti Kif nistaw nisguraw hemm ħafna rwol Eh, hemm ħafna rġiel illi jieħdu eh, deċiżjonijiet importanti. Okay, thank you very much. We now turn back to the, the panelists and if you want to, to respond to the Mela, eh, issa tweġibiet minnaħa tal-panelists tagħna. Iva, grazzi ħafna għal dawk il-mistoqsijiet. Nasab joħorġu żewġ punti b'mod ċar minn da kollu li intqal. Jew aħna nindirizzaw l-ugwaljanza bejn n nisaw l-irġiel bħala kunċett, jew inkella nindirizzaw din il-problema eh, għaliex hija problema importanti u hija importanti għal kull qasam ieħor. Ġifieri aħna nistgħu ngħidu impik sħiħ għal nisa kollha dan huwa importanti biex in-nissa jkollhom l-opportunità li eh, jaqalaw lejxin tagħhom biex imbagħad ukoll ikollhom il-pensjoni meta jixxieħu hemm bżonn li n-nisa kollha jkunu qed jaħdmu biex ma jibqgħux fqar. Jew inkella nistgħu nippruvaw nindirizzaw il-qan tal-ugwaljanza bejn is-sessi fih innifsu dana kif inhu mnaqqax fil-trattati Ewropej u fid-direttivi U allura mbagħad aħna rridu nindirizzaw kwistjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi b'mod dirett u dana propju fuq livell ta' teħid ta' deċiżjonijiet bħalissa ma' dejjin diskussjonijiet dwar jekk in-nisa u se jkun eh, involuti fit teħid ta' deċiżjonijiet fil bords tal-kumpaniji, eh, fil kumitati nazzjonali eh, illi jieħdu wkoll deċiżjonijiet importanti jekk hemm bżonn ta' kwoti jew azzjoni affermattiva biex nindirizzaw din is-sitwazzjoni Minn dak li qed eh, naraw, qed naraw illi eh, dak li ma jkunx vinkolanti eh, ftit li xejn ibiddel is-sitwazzjoni. Jekk aħna rridu illi s-sitwazzjoni tinbidel malajr, mela l-uniku mezz illi aħna nafu bih huwa l-mezz tal-kwoti. Eżempju wieħed biss ta' fejn in-nisa huma er, jiformaw 40% tal-bots tal-kumpaniji u dan u fin-Norveġja għaliex hemm il-kwoti il-miżuri volontarji bidlu ftit li xejn il-proporzjon ta' bejn in-nisa u l-irġiel fuq dawn il-bots tal kumpaniju huma dejjem l-irġiel li jelbu. Is-Sinjura Mbugua, jiena xtaqt eh, nitkellem dwar it-tixjieħ tal-popolazzjoni Eh, teżisti fl-Irlanda u koll. Aħna għanna problema oħra importanti fl-Irlanda li probabilment teżisti u koll f'pajjiżi oħrajn fl-Europa. ħafna nis qegħdin jitilqu mill-Irlanda u jmorru band oħra l-Awstralja u bnadi oħra tad-dinja. Eh, u eh, din hija xi ħaġa li tħassibna ħafna fl-Irlanda il-persuna li staqsiet dwar it-tixjeħ tal-popolazzjoni rridu nqisu wkoll il-persuni li qegħdin jitilqu, persuni li għadhom żar jistgħu jaħdmu imma xorta jażlu jitilqu minn pajjiżhom jmorru jgħixu oħra dawn marru l-università u ma kwalifikati u jitilqu. Lek jena nissuġġerixxi illi aħna nippruvaw ninvestu iktar mhux biss fl-Irlanda ma fl-Ewropa u naraw kif nistgħu eh, ninvestu eh, f'dawn il-nies. il nies u rridu naraw eh, u koll xieġbet l-żazax u l-persuni li għadhom fleta li jaħdmu nistaw indaħlu iktar flus jew iktar rizorsi biex nappoġġaw l żaza mod partikolari dawk li għandhom kwalifiki tajbin ħafna forsi noħorġu bidejat innovativi eh, idejat innovativi li forsi jistgħu waslu għal ħolqien ta' impiegi. Issa dwar it-teħid ta' deċiżjonijiet eh, dan huwa dibattitu li l għaddej snin twal. Kiku kenna tassew din eh, dan il-bilanċ fil eh, bejn in-nisa u l-irġieli li jieħdu dawn id-deċiżjonijiet naħseb illi s-sitwazzjoni tkun ħafna aħjar il-bilanċ fit-teħid ta' deċiżjonijiet huwa importanti ħafna Aħna fl-Irlanda se napplikaw il-kwoti għaliex bħalissa għatem 12-14% li huma nisa fil-parlament u ridna naraw kif se naqsu din id-differenza bejn in-nisa u l-irġiel fil-qasam ta' teħid ta' deċiżjonijiet għaliex din tista' tkun ukoll ta' għajnuna għalina għal uh, oqsma oħrajn u tejna nsibu soluzzjonijiet li huma rilevanti. biex nżid ma dak li diġa intqal. It-tixieħ tal-popolazzjoni hija problema. U hemm xi ftit miżuri proattivi li jistgħu jittieħdu, pereżempju l-persuni li qegħdin jixxieħu għandhom jibqgħu b'saħħithom qed jista' jkun Jiġifieri dak kollu li jista' jwassal għal persuni li jixxieħu imma jibqgħu b'saħħithom attivitajiet fiżiċi. Extra training uh, so that people are energetic and keep biex in-nies jibqgħu f'saħħithom u ikunu jistgħu kapaċi jibqgħu jaħdmu xi ħaġa li l-Ewropa għandha bżonna. Mbagħad hemm bżonn ukoll li noffru tagħlim tul il-ħajja sabiex E, il-ċittadini jistaw jiksbu il-ħiliet illi teħtieġ l-ekonomija f'kull fażi ta' ħajjithom. Il-metodi diġa jeżistu, il-konċetti wkoll. Ma jiena minix ċerta li kulħadd kullimkien jifhem kemm hemm bżonn illi il-persuni jibqgħu jitħarġu u uh, il-persuni li naraw madwarna unnek li huma edha bħalissa li persuni ta' ċerta età juruna illi din hija xi ħaġa li tassew bżonn juża. Din għandha tkun fuq l-aġenda tal-mexxejja soċjali fuq il- eh, eh, l-agenda individuali ta' ċittadini tagħna u l-unika mod kif aħna nistgħu naslu biex eh, din is-sitwazzjoni tinbidel hija proprju li niffaċilitaw infrastrutturi illi jistgħu uh, iwaslu biex il-ċittadini jiksbu dawn il-ħiliet. Punt ieħor li sema mill-kollegi tiegħi hemmhekk fuq il-panel jirrigwarda il-nisa li qegħdin f'pożizzjonijiet ta' responsabilità fejn jistgħu jieħdu deċiżjonijiet importanti emozjonalment eh, jina ma naqbilx maħħadina li xdinja diskriminazzjoni ta' tipiħor biex natu iktar privileġġ u iktar vantaġġi lin-nisa imma rrid ngħid illi f'dawn l-aħħar snin jiena wkoll eh, evolvejt fil-mod kif eh, nirraġuna fuq dan is-suġġett l-ewwel net irridu ngħinu lill-irġiel biex jaċċettaw u eh, il-fatt li hemm nisa fil-komunità tagħhom illi jistgħu jkunu utli u eh, jaqdu rwol importanti fil-bord sab-diretturi tal-kumpaniji, etc. Hemm xi ftit eh, eżempji tajbin ta' dan fl-Ewropa, fl-Iżvezja, anke fl-Ispanja daħlu ċerti modelli anki fl-Irlanda dej l-istess dibattitu fil-Renju Unit u fil-Germania. Close to this discussion, but uh, the, uh, from many aspects... Uh, uh, Min Ovvjament, l-ewel qabel kollox huma l-ħiliet li kollhom il-persuni l-kapaċità tagħhom mhux is-sess tagħhom L-affarijiet qegħdin jinbidlu xi ftit issa. U n-nisa urew ruhom kapaċi illi f'sitwazzjonijiet ta' tensjoni, f'sitwazzjonijiet diffiċli, illi jistaw ikunu iktar bilanċati forsi mill-irġiel dana propju minħabba l-fatt illi n-nisa uh, tul is-sekli minn dejjem kellu jagħmlu iktar minn ħaġa waħda fl-istess moment illi jaħdmu jieħdossib id-dar, jieħdossib it-tfal, jieħdossib ir-raġel. uh, really trying to support the privileged position of women Aħna ma rridux illi natu vantaġġ lin nisa fuq l-irġiel, le, imma il-politiki u l-proċeduri li nħadmu għandhom uh, jiffaċilitaw ambjent fejn uh, in-nisa jistgħu jkollhom opportunitajiet indaqsa l-irġiel. Kif kifat eh, fl-ewwel intervent tiegħi dan kollu, fuq dan kollu iħollu jorbot eh, il-kompetittività tal-Europa mish eh, biex kwestjoni ta' persuna individuali fil-komunità. L-aħħar mistoqsija kienet dwar deċiżjonijiet li jidru normalment jittieħdu essenzjalment mill-irġiel Naħseb li għanna nħidu perspettiva differenti fuq dan is-suġġett. Dawk li jihdu deċiżjonijiet illum jistaw jgħinuna biex insibu dan il-bilanċ u biex noħol u ambjent li wassala li ta' ekonomiku jgħinuna u kol biex insibu soluzzjonijiet tajbin għall-Ewropa. Is-suġġett tal-ugwaljanza bejn is-sessi mhuwiex suġġett tan-nisa huwa suġġett illi jrid ikun indirizzat ukoll mill-mexxejja tagħna u dan huwa suġġett rilevanti fuq kull livell, fuq livell ta' teħid ta' deċiżjonijiet, fuq livell ta' eh, pajjiżi imma anki li wieħed joħloq ambjent pożittiv fil-komunitajiet. naraw li it-tfal li l-lum għandhom 10 u 11 sena għada pitada se jkunu il-mexxejja tagħna fil-komunitajiet. U f'dan il-perjodu qasir ta' żmien irridu naħdmu mat-tfal mal-familji, mal-ġenituri, biex eh, din il-mentalità timbidel u dawn il-modelli ġodda jkunu jistaw jitħadmu. Thank you very, very much and I want... Thank you. Grazzi, nishtiq nirringrazzja jiena il-kellima tal-li attendow din il-laqa u um, għal kontribuzzjoniet ta'kom. Aħna ferm kontenti, ġifiri grazzi ħafna. And we, and we will now swap the panelists, so we go to the panel two now. Issa ħanna du għattini panel tana. Bien, sans plus attendre, je vous propose que euh, nous entamions tout de suite. Euh, mela, issa sa nibdew it tini panel. L-ewwel net eh, nixtieq nintroduċi ruħi jiena Elizabeth eh, Moran Chartier, jiena il-Viċi President tal-Kumitat tan-Nisa u Ugwaljanza bejn is-sessi nishti najdilkom li aħna f'dan il-Komitat tal-Parlament Ewropew, aħna gburin u rrit najdilkom personalment illi bħala deputati fil-Parlament Ewropew eh, li konna eh, li għanna raġel illi eh, huwa l-President tal- kumitat tagħna għaliex aħna konvinti sur President li l-ugwaljanza bejn in-nisa l-irġiel fil-qasam tax-xogħol ma tistax tinkiseb jekk Eh, n-nisa u l-irġiel ma jkunux eh, involuti fuq l-istess livell. Jena nishtiq nirringrazzja l-President Gustafsson eh, lilkom il-koll li għedin għawnek, il illi aħna għanna bżonkom u rrit il illi aħna maħniex ninwet u ġlieda femminista imma li hija biss ma'kom illi aħna nistgħu naslu biex nilħqu din l-ugwaljanza li tantija għal qalbna. Mela f'dan it-tieni panel issa aħna se nikkonċentraw fuq il-suġġett Eh, nelbu il-krizi, esperjenzi u prassi tajba tal-parlamenti nazzjonali. Issa għanna tlet interventi nitlob lil kellima illi ma jitkellmux għal iktar minn 10 minuti sabiex ikonna l-ħin biex ikonna skambju ta' idejat u mistoqsijiet mal-udjenza. Mal L-ewwel intervent se jsir mill-Baronessa Detta O'Cathan li hija il-president tal-sottokumitat tas-suq intern infrastruttura Wimpik fil-House of Lords tar-Renju Unit. Grazzi ħafna, Sinjura President, il qiegħda hawnhekk magħna illum. Umbat wara eh, ikonna testimonjanza e, fuq eh, Senjura Carmen Quintanilla li hija President tal-Komitat tal-Ugwaljanza fil-Kongress tad-Deputati fi Spanja. Grazzi, Senjura President. Umbat, eh, fil-kontest tal-ugwaljanza bejn il-nisa u l-irġiel, għanna raġel illi uh, se jkellimna sur Roland Courtois li huwa Viċi President uh, tal laqanġa Parlamentari tal-Komitati tal eh, għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fis-Senat Franċiż. Mela issa nibdew mill-ewwel nitkellmu fuq il-politiċi illi qed jitħadmu fir-Renju Unit. Thank you. Merci, madame. Um, good morning and thank you very much for inviting me. Lodwa tajba, nishtiq nirringrazzjakom għal din il-ġraja ferm informattiva jiena mela ċer ta' sottokomunitat eh, wieħed fil-House of Lords. Il-mandat huwa wieħed ferm sabiħ su eh, intern, su uniku, l-infrastruttura u l-impjeg. Mela jiena nixtieq ngħid li l-uniku ġifieri suġġett eh, li huwa l-iktar importanti ma' ovvjament il-ħames ċers l-oħra ħajajdu xaġa differenti. Mela, il-mandat aħna qed inħarsu leħ taħt l-lenti tal-Unjoni l unjoni Ewropea mhux eh, nazzjonali min jaħseb li dawk ġejjin minn Renju Unit huma interessati biss fir-Renju Unit imma dan mhux minnu. Aħna nistudjaw id-dokumenti kollha mill-Kummissjoni, dokumenti ta' informazzjoni xi kultant aħna nniedu inkjesti, nitolbu għal provi, noħorġu bir-rapporti. Il-kwistjoni vera importanti għal kontribuzzjoni tiegħi illum aħna pala eh, stati membri individwali u aħna pala l-Unjoni Ewropea kollha kemmi nistgħu naħdmu sabiex naċċertaw li l-nisa jiġu jiġu rappresentati b'mod aħjar fuq livelli Um, iktar ola fuq il posta xol. xogħol. In-nisa zaza li eh, għandhom uh, ħafna uh, iktar edukazzjoni, iktar opportunitajiet sabiex jattendu l-università eh, huma uh, intelligenti, huma sabi kif jgħidu fl-Istati Uniti. Għandhom bżonn li jkollhom ir-role models, jiġifieri ħalli bekk ikunu jistgħu dawna um, jam ikunu jistaw isegru dak li qed nagħmlu aħna. Il-kol kemm aħna għandna r-responsabilità sabiex nħedġu l-ġenerazzjoni li jmiss sabiex eh, jazbu eh, b'mod pożittiv, mhux biex eh, biex jħarsu lura u jaraw ir-reċessjoni kemm ikkawżat problemi. F'Novembru tas-sena l-oħra il-Kumitat tagħna publika rapport bi titlu Women on Board pala riżultat tal-inkjesta fuq il-kwistjoni ta' eh, eh, zbilanċ bejn is-sessi. Ovvjem, waqt l-inkjesta eh, rajna li numru vera baċ ta' nisa fuq il-boards tal-kumpaniji fir-Renju Unit u fil-Unjoni Ewropea kollok għammi. Iva għamilna ħafna progress imma pereżempju fl-1984 jiena kont non-exekutiv fuq kumpanija ta' Futsi 100 jiena kont wieħed minn sitt nisa tal-nisa mux ed eżekutivi fuq il-futsi Mija U eh, għalluli li l-numru eh, total ta' diretturi kien ta' 1800. Iġifiri li rappresentanza ta' l-irġil fuq eh, il-boards kien ta' 99.6% u nisa 0.3%. Issa, mela, il-biraħ ħarġet l-aħbar Eh, rapport mill-Professional Boards Forum u dan il-rapport għal li minflok sitt nisa fuq il bod issa qed nitkellmu dwar 315 u issa għanna mill-inqas 25% eh, ġifiri kwart tal-bods ta' futsi 100 ġifiri laħu il-mira ta' 25% ta' rappresentanza ta' nisa fuq il-bods. Iġi, Iva, għadda ħafna żmien mill-1984 eh, imma qed nitkellmu dwar qabża kbira u ehm, eh, ġifiri hemm ħamsa biss tal-futsi 100 eh, kollha u huma iġil. Għalek nistaw najdu li Iva kellna implat ħna u Iva naf li għawnek f'din l-awla et minnet jaħseb li il-kwoti eh, jistaw jiprovdu tweġiba ma dawn l-affarijiet saru minnar kwoti jiġifiri li n-nies ħadu dawn ir-ruoli u kienu ta' eh, modell l oħrajn Studju interessanti, eh, ovvjament imma uh, jekk inħarsu lejn ir-Renju Unit mela 45% eh, eh, tan-nisa huma parti minn dinja tax-xogħol u 60% eh, ta' dawk li gradwa huma nisa imma 7.3% tal-pożizzjonijiet tal-bord huma nisa. Eh, u ehm, studju minn università wara li iva ħafna nisa li huma kapaċi li jieħdu dawn il-pożizzjonijiet eh, ta' boards eh, huma qalu li hemm xi mit nisa li huma lesti li jaħdmu fuq il-boards l-iskel tal-business tal-Renju Unit huma tkellmu dwar 7000 nisa li huma lesti li jagħmlu dan. Iċ-ċifri urawna li n-nisa huma beneficjali ġifieri jistgħu jipprovdu benefiċċju jekk ikunu fuq il-boards. Jekk għalek peress li huwa diffiċli li eh, nuru eh, ir-rabta bejn eh, is-sessi u il-performance ta' kumpanija imma aħna rajna li board bilanċat jisa ukoll ikollu aċċess għall talent tan-nisa fis-suq tax-xogħol u jkun hemm ukoll firxa ta' idejat, spektrum ta' idejat għalibek il-ħsibijiet li idejat ma jkunux limitati. U importanza li jkunem varjetà ta' idejat fuq il-bods dawn huwa importanti u jkunem iktar iġifieri diskussjoni tkunu iktar relevanti. Waqt li aħna tal-opinjoni li rrid isir iktar xogħol, jiġifieri iktar ħidma sabiex in-nisa jieħdu l-pożizzjonijiet fuq il-bowls tal-kumpaniji, aħna konna ferm kontenti li rajna eżempji pożittivi tal-aħjar prattiki mill-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll gvernijiet differenti. Aħna rajna li eh, kien hemm numru konsiderevoli ta' pajjiżi inklus ir-Renju Unit dawna inkludew ir-rekwiżit ta' eh, diversità ta' sessi fil-kodiċi eh, differenti tagħhom tal- governanza eh, kummerċali. Per eżempju, il-governanza kummerċali tal-Renju Unit palissa titkellem dwar id-diversità eh, ta' sessi ġifiri fil-riċerka tagħhom għal-kandidati. Ġifiri, mbagħad bidlu wkoll il-regoli ħalli bekk il-politika tal-boards tinkludi diskrizzjoni fuq id-diversità ta' sessi kif ukoll il-miri li l-kumpanija toħroġ bihom u il-kodiċi koll tajt li r-rapporti annwali li qed javalwaw board irridu jikkonsidrawhom E, l-attitudini lejn diversità. Ovvjament aħna nilqaw dawn l-sfidi, ġifiri sabiex e, innu għasta ta' diversità e, tiġi meluba imma f'dawn iż-żminijiet ta' kriżi austerità ovvjament hemm l-ostakli li n-nisa jiffaċċjaw. Il-kol kemm aħna għanna responsabilta tagħna kemm fid-dinja politika ġifiri kif ukoll fil-suq ta' xogħol sabiex nippruvaw innaqsu dan l-impatt ta' jiġifieri eh, dan il-ħsieb ta' disprament li n-nisa jistgħu jħossu u l riċentament aħna ħarisna lejn il-proposta tal-Kummissjoni dwar garanzija żgħażagħ jiġifieri tip ta' rekomandazzjoni għall gvernijiet nazzjonali ħalli bekk ikun hemm garanzija li kull żagħżugħu żagħżugħa Eh, jiġu għafruti eh, posta xogħol u jkun hemm taħriġ eh, wara erba fi żmien erba' xhur wara li jitilqu mill-università dan huwa għan li rridu nippruvaw niksbu aħna nilqgħu inizjattivi bħal dan fil komissjoni qed taħdem mal-Gvernijiet Nazzjonali sabiex tiġilet kontra l-kriżi u jekk nikkonsidraw li l-Unjoni għandha rwol importanti xtaqdi sabiex tixpruna il-gvernijiet għalli bekk jelbu il-qat u sabiex tħeġġeġ ukoll l-iskambju tal-aħjar pratika bejn l-pajjiżi u rajna ħafna eżempju dal-ħodu ta' dan u jena ħanniħu ħafna minnom l-ura miħaj. U flimkien ma l-ma diffikultajiet li n-nisa qed jaftu wiċċhom magħhom jiġifieri sabiex jitlu fid-dinja ta' xogħol hemm ostakli oħrajn u dawn huma inkwetanti eh, il-Soċjetà Fusit tar-Renju Unit reċentament ippubblika rapport li jitkellem dwar l-effetti tal-tnaqis eh, fis-settur pubbliku u l-effetti fuq in-nisa. dal ħodu smajna fuq dan xi 40% tal- Eh, nisa impiegati fir Unit, dawn huma impjegati fis-settur pubbliku, jiġifieri l-impatt jiġifieri ta' tnaqqis fis-settur pubbliku se jkollu effett mhux eh, indaqs fuq in-nisa. U fir-rapport ta' Fossit Society nisa wkoll qed għandu problemi ta' ċess għal xogħol part-time kif ukoll kura ta' tfal li Eh, wieħed jiflaħ ħala salija. U mbagħad hemm ukoll il-problemi tal-impatt tal-kriżi ekonomika fuq l-igwalanza bejn is-sessi u l-ritti tan-nisa jiena wkoll ħerqana li nisma' iktar informazzjoni u nieħu iktar informazzjoni minn din il-konferenza tal-lum. Jiena naħseb li dak li għandna bżonn nagħmlu bħalissa għandna ppruvaw innaqsu il-fatt li qed nisħu fuq il-problemi dawn il-problemi qed jinbidlu mal-larda. Kull ma trid tagħmlu tħarsu lejn l-stock markets eh, eh, il-borsa Issa, u eh, aħna eh, eh, fir Unit najdu paralizi permezz ta' analizi nistaw nispiċċaw depressi wis u ma nkunux aħna qed innaqsu l-impatt ta' din il-kriżi fuq in-nisa u l-impatt li l-irġiel għamlu ġifieri l-impatt li huma kellhom fuq il-kriżi. Mela, aċċessa l-edukazzjoni kif smajna mill mill-rappresentanta ta' HP u l-ideja li n-nisa Iva eh, jafu ħafna dwar l-ICT, jifmu ħafna dawn huma aspetti pozittivi u għanna nihdu dawn l-affarijiet mill-konferenza eh, u eh, inti kull ma trid tagħmel M'għandniex aħna noqogħdu inħarsu lejn dawk l industri li jista' saru antiki. Aħna fil- eh, Renjunit um, um, l-IT qed t eh, tipprova ħafna possibiltajiet ta' taħriġ, t tipprova ħafna possibiltajiet. Jena nirringrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom. Grazzi. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora President. Interessanti ħafna li nisimaw dak li kellek tajdinna. Issa naddu uh, biex nisimaw minant uh, eh, il-Signora Quintija. 10 minuti, Signora, mbagħad wara niddiskutu uh, fuq dak li għandek xtajdinna. Quiero en primer lugar darles a todos ustedes. Grazie ħafna. L-ewwel nett, eżis eh, sinjuri nixtieq il ilkoll, nirringrazzja l-Parlament Ewropew u l-Kumitat tal-Parlament tan-nisa u l-opportunità li qed tuni sabiex illum qiegħda hawnhekk u għandi l-opportunità li nkellimkom fl-okkażjoni speċjali tal-Jum Internazzjonali tan-Nisa. Aħna nafu li l-ikbar problema li bħalissa edha taffetwa ħafna mill-pajjiżi Ewropej hija kriżi ekonomika u din qed taffetwa wkoll in-nisa. In-nisa din ħabtu ma' problemi ekonomiċi u hekk kif qal intqal mill-kollega li għadha kemm tkellmet, u importanti li aħna bej il-Parlamenti Nazzjonali kun nistgħu naqsmu l-informazzjoni bejnietna u jiena dawek sabiex ngħidulkom l-esperjenza tagħna fi Spanja. Jien għandi kollega għek illi eh, hija Sinjura Trinidad Jimenez u fil-fatt għanna il-Sinjura Dwenjas ukoll li hija il-kap tal-Kumitat tal-Gwaljanza fil-dan parlament Nazzjonali. Aħna irridu niddiskutu kif il-kriżi ekonomika da taffetwa l-nisa u jiena ħanħares li kif affettwat il-kriżi ekonomika fi Spanja nafu illi dan huwa l-liwet mill-iktar perjodi diffiċli fl-istorja riċenti tal-Unjoni Ewropea. Il-Viċi President Gianni Pittella qal illi din hija kriżi ekonomika li qatt ma rajna bħala qabel. Aħna nasbu fli fil-fatt Din tfakkarna fil-kriżi ekonomika li kienaw fl-Ewropa fi żmien l-1920. U aħna rridu naħsbu daqsxejn naħdmu flimkien naraw kif nistgħu noħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol u nelbu is-sitwazzjoni diffiċli li nsabu fiha bħalissa. Is-sitwazzjoni fi Spanja hija waħda ibsa ħafna għal kulħadd. Il-kriżi ekonomika laqtet ħażin ħafna l ispanja U milli jider il-gvern Spanjol jgħat jiprofi għamel minn kollox sabiex jelab dawn il-problemi permezz ta' miżuri li u kien implementat. Aħna u koll naqqasna id-dejn publiku minn 9.4% għassa għanna 6.7%. U dan il-fattur huwa propju xi ħaġa li iġġelna nittamaw. Din hija kwistjoni pożittiva. Sinjal pożittiv ħafna naħseb li qed nirkupraw ftit ftit. U l-kol kemm aħna għandna bżonn ta' iktar rwol ta' tmexxija tajjeb ħalli jkollna eh, iktar xogħol għal kulħadd. F'Spanja, il-qat, il-problema tal-qat hija kbira ħafna. Taffetwa ħażin ħafna lin-nisa. U affettwat ħafna lil-settur tal-infrastruttura. Aħna fi-Spanja iżda nistgħu ngħidu li għandna pjuttost livell tajjeb ta' gwaljanza bejn is-sessi hemm 2.2 miljun eh, mara illi huma qiegħda bħalissa u dawn inqablhom ma' 2.4 miljun raġel illi qegħdin qiegħda wkoll. Taħt l tal-25 sena għandna rata ta' qatt li hija inqas għan-nisa milli għall-irġiel fil-fatt. u dwar nisa u l rġil l-lil minn 25 eh, sena għanna 2.1 miljon marra illi għedin eh, bla xogħol u 2.2 miljun raġel. Issa nafu kif qed tiffettwana l-kriżi, Issa li rridu namlu u naraw kif aħna ħanerbu din il-kriżi ekonomika. Irridu nħedġu parteċipazzjoni tal-irġiel ħalli huma jieħdu pennu korsa biex eh, jgħinuna nerbu il-problemi li għanna bħalissa u naħdmu l-ġejjini aħjar għaż-żewġ sessi għal kulħadd ġveri. Dak li nista' ngħid jiena huwa li l-kriżi ekonomika waslet għal ħafna iktar sitwazzjoni ta' faqar għal ħafna nisa iktar mill-irġiel minħabba li huma n-nisa li għedin jimexxu il-ġestjoni ta' djar tal-ħajja domestika ġifiri u minħabba fekk għandhom minqas flessibilità minħabba li rridu jħdu s it-tfal, id-dar u għandhom inqas flus fuq ġifiri din hija problema u din hija xi ħaġa li aħna diskutejna bosta drabi fi Spanja u aħna bdejna billi nedejna ħafna inizjattivi parlamentari kemm fil-Kumitat kif ukoll fil-Kongress u anke fis-Senat fi Spanja. Fi Spanja aħna iddiskutejna is-sitwazzjoni b'mod ħafna iktar konkret illi jiffoka fuq is-sitwazzjoni tal-nisa. U aħna għanna bżon ta' miżuri konkreti, għanna bżon ta' miżuri li jistaw waslu għal opportunitajiet ta' xogħol ġodda. Għanna bżon illi dan jisir mhux biss għal nisa zaza, iżda għal nisa li huma daqsxejn iktar avvanzati fl-età. Il-panel ta' qabel tkellem fuq kwestjoni importanti ħafna ġifiri id-differenza fl-età. Din hija kwistjoni importanti ħafna wkoll fi Spanja. Fi Spanja aħna nistgħu naraw li hemm 16.7 fil-mija ta' distanza ta' age eh, ta' mm, age gap li hija taqbel ħafna ma' dik eh, Ewropea bħala medja. U din naħseb li hija dipendenti fuq il-fatt li ħafna drabi in-nisa ikunu qegħdin jaħdmu part-time u eh, miktar ġil jaħdmu il-ħin kollu full-time ġifiri ġifiri hemm 8% iktar ta' nisa li jaħdmu part-time mill-irġiel u din hija kawża wieħed mill-fatturi li waslu għal fatt li hemm din id-differenza bejn il-pagi bejn in-nisa u l-irġiel. Fil-gruppi parlamentari differenti kemm fil-Kungress kif ukoll fis-Senat fi Spanja adottaw miżura sabiex jitolbu lill-gvern ħalli jippromuovi l-istess pagi, l-istess livell ta' paga għannissa u għall-irġiel ħalli bekk jisqu iktar fuq il level ta' gwaljanza u nedew strateġiji li għandhom jibbenefikaw l-ugwaljanza bej sessi waħna din nużaw ukoll l-inizjattiva li t-niedet mill-Kummissjoni għal perjodu ta' bejn is-sena 2010-2015. U aħna wkoll qegħdin nitolbu li n-nisa u l-irġiel jitħallsu bl-istess mod jekk qegħdin jagħmlu l-istess xogħol jew kellha qed jagħmlu xogħol tal-li huwa għandu l-istess valur. Għanna l-artiklu 45 fiħdan l-att tal-gwaljanza fi Spanja dinja liġi li kienet adottata fis-sena 2007 il fil-fatt tistabilixxi il-fatt li aħna rridu nkomplu niġġieldu kontra d-diskriminazzjoni bejn n nisa u l-irġiel F'dak l-għandu xaqsam pagi u aħna din namlu minn kollu sabiex nimplementaw dan kollu kif nistaw. Aħna nafu illi il-Parlament Spanjol palissa qiegħed jaħdem u jagħmel minn kollox sabiex nimplementaw dawn il-miżuri u anka aħna nieħdu impenn għall aċċess għax-xogħol u anka nippruvaw inneħu kemm jista' jkun differenza fil-pagi. Aħna għandna bżonn ukoll illi il-gvern il gvern iqis il-fatt illi n-nisa u l-irġiel għadhom mhumiex edin fuq l-istess pożizzjoni fis-suq tax-xogħol għal din raġuni għandna bżonn ta' azzjoni iktar strateġika li għandha tittieħed. Il-kumitati li huma attivi f'dan il-qassam nasbu li qed jagħmlu xogħol importanti ħafna. Is-sitwazzjoni nsabu fiha bħalissa hija diffiċli għal kulħadd. Aħna din naraw li kulħa hemm ħafna nies li qed nisulfu x-xogħol tagħhom. Xar wara xar dawn in-nies qegħdin jiżdiedu qegħdin naraw li n-nies qegħdin jintlaqtu ħafna iktar mill-irġiel. U apparti minn hekk qegħdin naraw illi ir-rata tal-faqar fi Spanja qed tikber iktar fost in-nisa. Issa, li jittilkom dan kollu naħseb illi aħna għanna naħdmu iktar kontra diskriminazzjoni u uh, favur iktar xogħol għal kulħadd għalhekk aħna stabilixxejna sotto kumitat ħalli bekk nistabilixxu fuq uh, uh, nistabilixxu bilanċ bej il-ħajja privata u l-ħajja tax-xogħol ħalli bekk aħna jkollna wkoll tqassim ġust tax-xogħol li għandu jsir u dinja biċċa xogħol li naħsbu li għandha ssir f'ħafna pajjiżi Ewropej. Nafu li ma tantx għandna ma tantx għaddi ħafna aktar ħin jinsa biex nitkellem iżda meta qed nitkellem jiena fuq l-inizjattivi leġislattivi u niprofa nħares li dak li qed isir minnaħa tal-Gvern Spanjol flimkien ma dak li qed isir minnaħa tar-Reġuni Awtonomi Spanjoli aħna qegħdin namlu minn kollox sabiex naħdmu u naraw illi il nisa u l-irġiel kollom kontratti ta' mill-inqas sitt xhur. U aħna qegħdin nippruvaw ukoll noffru xogħlijiet lil dawk iż-żgħażagħ li għadin qiegħda u anke daw dispożizzjonijiet tal-liġi li kienet adottata fil-2007 u għalli aħna nofru inċentiv finanzjarju kosa biex inħedġu l-żaza u l-nis li paressa huma esklużi mis-suq tax-xogħol sabiex jerġgħu jitlu fis-suq tax-xogħol. Il-kelima ta' qabli il-baronessa semmit punt importanti ħafna. Aħna irridu nitbedu minn din l-ossessjoni jisna fuq il-krizi ekonomika. Il-krizi ekonomika ma tistax twassal għal kulħadd sabiex eh, jħossu e, vera mdejja għal depressjoni totali. Jiena naħseb illi il-membri tal-Parlament Ewropew kif ukoll aħna fil-pajjiż nazzjonali rridu nejnu l-ċittadini tagħna illi jekk aħna nagħmlu sakrifiċċji li hemm bżonn żgur li nistgħu nerbu din il-kriżi ekonomika u finanzjarja illi din hija xi ħaġa li hija possibbli. Mela le, jiena dik kemm ġejja minn New York. Kont qed hemmhekk sabiex nattendi laqgħa tal-ġnus maquda. U jkolli ngħidilkom illi aħna hemm bżonn illi llum iktar minn qatt qabel ninaqdu u nibqgħu maqudin qoddim din il-problema. Kien hemm ħafna referenzi li jiena smajt matul il-laqgħa tal-ġnus maqudal li saru għall-Unjoni Ewropea, speċjalment eh, dwar l-impenni li ttieħdu fil-kuntest ta' Beijing. Aħna qegħdin naħdmu sabiex aħna naraw li nisa l l kollom l-istess opportunitajiet. U s-sena li għaddiet, l-aħħar dokument kellu jitniet kienu joħroġ fil-fatt u l-sena li għaddiet in-nisa kienu wkoll waħda mill-prioritajiet tal-ġnus maquda, però da dokument għadu ma ħareġ. U din is-sena aħna qegħdin naraw illi hemm ħafna importanza li qed tingħata lill-vjolenza eh, bejn is-sessi. Ħafna nissa li għadin nibatu minħabba l-vjolenza fuq in-nisa, l-Unjoni Ewropea għandha tibqa' maquda fuq dan il-punt minħabba li aħna qegħdin nibnu ġejjini għal miljuni ta' bniet u tfajlet bniet. Grazzi ħafna. Il-tielet kellim issa il- nisimaw x'qed jiġri fi Franza fis-Senat. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena mija fil-mija naqbel ma dak illi smajna uh, mill- eh, persuna li tkelmetni, li tkelmet għamnek qabli, din eh, mish kwestjoni li tirrigwarda biss l-nisa dan intqal diġa u jiena għalek jgħat għamnek illum propju biex nirrapprezenta il senata tar Repubblika Franċiża. il L-effetti soċjali tal-kriżi ekonomika u finanzjari li qiegħda tolqot l-Ewropa u lid-dinja għandhom jiġbdu l-attenzjoni tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati membri tagħha f'din il-ċlieda li aħna għanna in eh, inwet u ġurnata wara l-oħra biex inħarsu l-impik u niproteġu il-ċittadini tagħna mill-effetti u l-konsegwenzi ta' din il-kriżi naraw li għandna ħafna x'nitalmu mill-politiki mwetqa mill-ġirien tagħna u l-imsieħba tagħna u għalhekk jiena nixtieq nirringrazzja lill komitat ta' Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-sessi tal-Parlament Ewropew u l-President eh, tiegħu is-Sur Mikael Gustafsson illi laqana hawnhekk illum biex nitkellmu fuq dan is-suġġett importanti il-rwol li d-difiża tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel jista' jaqdi biex insibu soluzzjoni għal kriżi u għalmenu biex intaffu l-effetti tagħha. Nirringrazzja wkoll lill kumitat li qed l-opportunità biex nispjegalkom id-dispożizzjonijiet leġislattivi li diskuta u adotta l-Parlament Franċiż Eh, f'dawn l-aħħar snin u anki rakkomandazzjonijiet illi ħarġet fihom id-delegazzjoni għad-drittijiet tan-nisa fis-Senat biex eh, jagħmel il-kontribut tiegħu għal proġetti li hemm eh, għaddejjin bħalissa. L-ewwel net l igwaljanza ta' aċċess ta' responsabiltajiet tan nisa u l-irġiel mhux xi ħaġa li sempliċement illum hija meqjusa bħala ħtieġa ta' u għall-ugwaljanza soċjali, imma tidher dejjem iktar li qed issir mezz kif aħna nistgħu ntejbu l-governanza tal-kumpaniji u żgur ma mhux forsi eh, dik tal-istati wkoll għal dan l-aħħar snin kien hemm studji li twet u fl-Ewropa fl-Istati Uniti u rew illi taħlita ikbar fil-tmexxija tal-kumpaniji seta tkun xi ħaġa pożittiva ħafna, approċ differenti lejn eh, ix-xogħol, stil ta' tmexxija differenti, sensittività differenti għal dawk is-sinjali ta' allerta li permettu lin-nisa li jagħmlu l-kontribut pożittiv tagħhom fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet Ovvjament il-feminizzazzjoni tal-korpi ta' tmexxija mhijiex fija nfissa soluzzjoni għal problemi kollha li għandna. Imma ikun żball minn naħa tagħna illi ma nissottovalutaw il-valur ta' tagħha f'dan il-mument ta' kriżi. Franza ridet timxi l-qoddim u daħlet il-kwoti li permettu eh, feminizzazzjoni progressiva tal-korpi ta' tmexxija fil-kumpaniji l-kbar. L-inizjattiva ittieħdet mill-kollegi tiegħi fosthom Mary Jo Zimmerman illi dak iż-żmien kienet il-President ta' Delegazzjoni ta' Drittijiet tan-Nisa fl-Assembleja Nazzjonali. Din kienet ġildet ħafna għal dan u jien hawnhekk nixtieq nirringrazzja. Il-liġi ta' 27 ta' jannar tal-2011 li ġiet adottata mill-Parlament Franċiż tikkonċerna il-Kunsilli ta' Amministrazzjoni u dawk ta' sorveljanza tal-kumpaniji kwotati fil-borza u kumpaniji pubbliċi u din se ssir eh, f'żewġ fażijiet fil-tlet snin ta' wara, ġifiri wara tħul eh, fis seħ tal-liġi ġifiri mill-2014, dan il-korpi ta' tmexxija jrid ikollhom għal 20% Eh, eh, eh, elementi nisa. Umbat let snin wara ġifir mill-2017 il-proporzjoni tan nisa f'dawn il-korpi ta' tmexxija il-trid e, e, e, tilħaq 40%. Saret sar stħarriċ f'Ottubru tal-2012 li wera li il-korpi ta' tmexxija ta' l-ikbar erban kumpanija franċiża bħalissa jikkonsistu minn almenu 25% ta' nisa l-assembleja tagħna wkoll kella l-okkażjoni illi eh, tajt tagħha dwar proposta ta' direttiva Ewropea dwar eh, il-bilanċ il bejn in-nisa u l-irġiel fost il-korpi eh, ta' tmexxija ta' kumpaniji kwotati fil-borsa din ir-riżoluzzjoni adottata fi frar tal-2013, is-Senat qal illi il-għan huwa li jkun hemm 40% tan-nisa u 40% tal-irġiel f'dawn il-korpi ta' amministrazzjoni u li wkoll ikun hemm eh, isir kull sforz biex il biex din ir-riżoluzzjoni titħaddem kif suppost. Franza għandha wkoll mekkaniżmu jgarantixxi aċċess aħjar għal nisa fil fuq livell ta' tmexxija tal-ċivil tal minn Marzu tal-2012. Dan ukoll biex nilħu kwota ta' 40% tan-nisa fil-ħatriet illi jsiru kull sena. Il-Ministru għadrittijiet tan-nisa għaltinna li fil-prattika 16% tal-ħatriet li saru minn Mejju tal-2012 mm, kienu propju ħatriet ta' nisa. Il-Gvern Franċis Eh, huwa eh, il-mod kif inhom ħallat u mqassam eh, u hija deċiżjoni tal-President dana minħabba kif inhuma maqsumin ir-responsabbiltajiet imma irrid ngħidilkom milli minn Mejju tal-2012 Franza għandha l-ewwel gvern paritarju fl-istorja tagħha. Di xi ħaġa simbolika importanti ħafna li ma nistawx ma nikkommentawx fuqa meta aħna nitkellmu dwar l-aċċess tan-nisa għall-ola livelli ta' eh, postijiet ta' responsabilità u anki l-impatt ta' dan kollu fuq il-gvernanza. il gvernanza eh, il-fat li il aħna ħtarna u kol saħansitra marra bħala ministru responsabli għal portafol ta' drittijiet tan nisa u din fost affarijiet oħra tara kif kull liġi, kull abbozz ta' regolament li uħroċ se jolqot il-drittijiet tan nisa u tal-irġiel. Aħna ma rridux illi kunem stereotipi bejn is-sessi, il-liġi iwaslu iva għal bidliet, imma l-ewwel irridu nbidlu l-mentalità u biex nbidlu l-mentalità irridu nibdew mill-età bikrija jiġifieri propju meta tfal ikunu żgħar ħafna fejn ħafna drabi tfal diġà jkollhom f'moħħhom stereotipi tar-rwol u tal-post se jokkupaw fis-soċjetà u dejjem biex nilħu l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel eh, aħna ħlaqna konsill oli fi Franza biex anki kunem ġlieda kontra il-violenza fuq il-nisa. fuq dan il-punt aħna votajna u koll fuq eh, liġi propju biex niġildu kontra il-violenza fuq il-nisa. Din id-dispożizzjoni għandha tippermettilna illi il-politika pubblika tagħna tagħtika siktar is-sitwazzjoni tan-nisa b'mod partikolari dawk illi huma ekonomikament vulnerabbli u li huma l-iktar mill-quta mill-kriżi. U għal dawn jiena se niddedika t-tieni parti tal-intervent tiegħi. Il-Ministru tal-Ekonomija Franċiża eh, ġabbar statistika li turi illi 75% ta' nisa jaħdmu f'xogħol illi huwa mħallas bis-soldi. L-iktar eh, ċittadini li jaħdmu f'xogħol illi jitlob kwalifiki baxxi huma wkoll nisa. Nisa li jaħdmu fil-ħwienet jew inkella eh, servizzi illi huma mħallsa wkoll bis-soldi il-krizi se eh, tkompli teddet ħafna nisa illi ehm, jispiċċaw mel-uta iktar minn qabel. Provokant de suppression massives d'emploi dans l'industrie, le secteur traditionnellement masculin. Il-xol tan-nisa fil-settur terzjarju ma tantx intlaqat fil-bidu tal-kriżi imma l-qatt fost in-nisa beda jiżdied fl-2009 U l-lum il-persuni edha huma eh, ma 55% minnhom u ma huma nisa. Mhux biss il-proporzjoni tan nisa li jaħdmu uh, part-time zdidet imma anki il-ħlas għal dan il-xol part-time uh, tnaqqas u anki n-numru ta' sigħat tnaqqas ukoll.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 huma esposti għal eh, sija ta' xogħol li mhumiex aċċettabbli. Iva, jena se konkludi, Senjura President, il-krizi ekonomika għanda dimensjoni li tolqot is-sessi b'mod differenti biex eh, nirrimedjaw għal dis situazzjoni il-Kumitat tagħna fl-2012 eh, Eh, eh, għamel studju u ħareġ rakkomandazzjoni fuq in-nisa fid-dinja tax-xogħol. Żiet il-ħlas tal-sija tas-sara ta' ċessu kolla drittijiet soċjali għal part-time u biex nikkonkludi issa l-istat u l-imsieħba soċjali imxew id fit u waslu għal ftejim nazjonali interprofessjonali li ġifirmat firmat u jipprovdi l-beneficju għal eh, aktar ħlas għal sijat addizjonali ta' xol u li il-part-time ikun ma jkunx inqas minn 24 sija fil-ġimma. Dawn id-dispożizzjonijiet issa se jiddaħlu fil-kodiċi tax xogħol babbozz ta' liġi li se jkun diskuss fir-rebbija li jmiss fil-Parlament. Si beaucoup, President. Grazie ħafna, President. Grazzi, um, ehm, Sir Kellim. Issa għanna tmin talbi tal-mikrofonu. Tminja minn numru ta' MEPs. Zewċ minuti għal kull parteċipant. Peress li għedin tar taħna u għarek rridu niprofaw nlaħqo mal-ħid. Ma try. Ungarija. Grazzi ħafna. Grazie, Signora President. Mela waqt dawn iż-żminijiet ta' kriżi ekonomika il-familji huma vulnerabbli huwa importanti li nisa jkunu jistgħu jilaħqu kemm mad-dinja tax-xogħol kif ukoll il-ħajja personali tagħhom l-istati membri taħt l-istrateġija Europa 2020 eh, trid ehm, ehm, l-istati membri rridu iwet u programmi nazzjonali il-krizi laqtet l-Ungerija fl-2009 kien hemm żieda fir-rata tal-qat tan nies qiegħda u um, ħafna nies intilfu l-impjeg tagħhom. Il-Gvern Ungeriż ipprova hm? ipprova jiġġielet kontra din ix-xejra billi adotta kodiċi tax-xogħol ġdida u introduċa livell ola ta' flessibilta ħalli bekk ikun hemm promozzjoni tal- posti ta' xogħol għan-nisa bejn l 2009 kien hemm żieda fl-impjieg fost in-nisa nitkellmu dwar 60,000 nisa li sabu post ta' xogħol Daqstant kien hemm żieda fir-rata tal-qat minħabba il-fatt li kien hemm numru konsiderevoli ta' studenti li gradwaw u daħlu fid-dinja tax-xogħol. rridu nippruvaw nejnu dawk li huma l-iktar vulnerabbli sabiex iżommu l-impjeg tagħhom. Dan eh, jiswa miljun euro imma fisser li Iva jistgħu jizommu l-impjeg tagħhom. Il-gvern qed jippjana li joħloq miljon impieg. Merci beaucoup, madame. Euh, Grazie. Issa, nadi il-mikrofonu l-sur Marian Vasiljev ta' Senat Roman, Rumen. First of all, I would like to thank you. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja kun nifraħlek tal-li organizzajt din il laqgħa illum. Nixtieq nitolbok issa biex nippreżenta il-diskors tiegħi bir-Rumen eh, lingwa diffiċli. Nixtieq nirringrazzjak tal-li tajtni din l-opportunità ferm sabiħa sabiex nitkellem jena hawnhekk mhux se nressaq eh, prezentazzjoni teknika b'ħafna ċifri, numri, le. Nixtieq ngħid xi ħaġa personali, jiena naħseb li dawn il-kummenti huma xirqa. Jiena ġej minn partit Dandjew Konesku, ġorru minnajja, u jiena iċċert tal-Kumitat għad-drittijiet tan-nisa fis-Senat Rumen. Dan il-partit li sa daħal wieqef il-gvern il-PPDD aħna partit immexxi minn uh, min mara u hemm l-ola rappreżentanza ta' nisa f'dan il-partit. F'dawn l-ħar ftit snin il-kumitat tiegħi tmexxa minn uh, mara Sfortunatament il-kumitat ma tantx um, irna xilu jaddi l-pozizjoni tiegħu ġifieri n-nies ma kienu qed jisimgħu imma issa il-kumitat qed jiġi immexxi minn raġel. Meta n-nisa ikollhom pożizzjoni ta' responsabilta tistgħu taraw x'differenza jistgħu jagħmlu. Fl-Ewropa iktar minn 30% ta' nisa li huma membri tal-parlamenti nazzjonali sabiex inti tikseb it-kabbir ekonomiku għandek bżonn li jkunek iktar nisa Eh, li jihdu dawn il-karigi. Iva, il-ċeret tajt li inti għed titkellem eh, b'mod maġel wis, eh, il-kellim jajt Iva t-niprofa jena naġel najt kollox zewċ minuti, imma il-president għed tajt li Iva l-interpreti ma jistawx il-laħ u ma dik il ċita. Kif kontet najt mela sabiex noħarġu mill-krizi li nżidu ir-wol ta' nisa fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet u għallek li għandek bżon li kollok il-leġislazzjoni fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea ħallibek tkun tista' taċċerta li jkun hemm rappreżentanza minima tan-nisa fil-parlamenti nazzjonali il-membri mis-Senat Rumen ħajres u proposti nittama li partiti politiki oħran se jappoġġaw din id-direzzjoni fil-Rumanija. In-nisa jixtiequ ikomplu bil-proċess ta' integrazzjoni inkluż li um, l-pajsina qatt maż-żona Schengen. Iċ-ċittadini Romeni Anti il rumanija pajis li xtiq li il-progress jisir, nixtiq nifraħ li nisa kolla l-omijiet eh, il-bniet taħkom u koll u laħwa f'din il-lawla. Anna Bedrum eh, minn mela il-partit il eh, liħor fil-Parlament Rumen u nixtieq nitolbok ti tikkonsidra l-pożizzjoni tal-interpreta. L-interpreti. Nixtieq nitolbok sabiex ma taġilx. Iva, mela, il-miżuri mm, ta' s-serita li l-gvern impona ma' waslux għal eh, iktar tkabbir ħol inta impigi soċjetà eh, għandha bżonn li kolla dawn l-affarijiet għat hemm dan il-bżonn l-iktar il-kategoriji li l-iktar ġew affettwati mill-kriżi kienu in-nisa, nisa li tilfu l-impjeg tagħhom, nisa li tisibu diffiċli ħafna sar biex postijiet ta' xogħol, nisa li vera traġikament għandhom diffikultajiet kbar sabiex dawn iżommu x-xogħol li għat li għandhom din il-kriżi ekonomika affettwat ħafna laqtet e, blikraħ il-familji rumeni. Diffiċli li intisib bilanċ bejn e, dinja ta' xogħol u rwol tiegħek bħala om kemem zida fil-vjolenza fizika kontra n-nisa kif ukoll forom oħrajn ta' vjolenza inkluż il-fastidju u il-vjolenza ekonomika. In-nisa Mandom xażla jridu jaċċettaw dan l-abbus, jridu jiexu f'dan l-ambjent ta' violenza fejn l-abbus jitkompla. Sfortunatament għat hemm diskriminazzjoni fuq il-posta xogħol, ġifiri aċċess li inti jissib xogħol, iżommu dan ix-xogħol umbat is-salari ikunu salari bilanċjati il-gvern il-ġdid taħt Viktor Ponta et jipprova jisolvi din il-problema. E, jiena membru tal-Parlament tal-Kamra ta' Deputati u jiena ħeddimt fuq l-abbozzar ta' abbozz ġdid li se jitres il-Parlament Rumen il-ġimgħa d-dieħla abbozz li qed jipprova jemenda il-leġislazzjoni dwar l-opportunitajiet indaqs fir-Rumanija jekk tippermetti li dejjem Nishtiq nala eh, billi najt li il kumitat dwar l-Affarijiet Ewropej li jena rirrappreżenta eh, abbozza opinjoni fuq eh, l-Istrateġija 2012-2016 fuq it-traffikar tal-bnidem kif ukoll fuq ehm, leġislazzjoni oħra ġejja mill-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew. Si, je pass met Grazzi sanati il-mikrofonu lill-rappreżentant ta' Ċipru, is-Sur Fitis. Thank you, Madam. Grazzi ħafna, Signora Chair. Jena se nitkellem bil-Grek. Huwa pjaċira li li għandi din l-opportunità sabiex nindirizza din il-laqqa fuq eh, suġġett li u tema ferm importanti nixtieq nirringrazzja l-Kumitat eh, eh, għad tal-bniedem u l-ugwalanza bejn is-sessi tal-ħaddu din l-inizjattiva nixtieq nirringrazzja dawk li huma fuq il-panel għal għad-diskorsi tagħhom li kienu vera interessanti. L-impatt tal-kriżi ekonomika għandu impatt fuq is-sessi kif ukoll fuq eh, ħafna affarijiet oħra. Ir-rwol tan-nisa fis-soċjetà ovvjament eh, da dawn in-nisa huma iktar vulnerabbli mill-irġiel u eh, qed jerfgħu ħafna mill-pis ta' din il-kriżi ekonomika. Il-miżuri ta' austerità li ġew imposti mit-trojka u eh, dawna iggravaw is-sitwazzjoni kienem tnaqis eh, fis servizzi soċjali kif ukoll fis-servizzi eh, prinċipali u dana kollu kellu impatt fuq is-settur pubbliku. U n-nisa dawna ġew mill-quta l-iktar hemmhekk minħabba l-fatt li f'dan is-setturi ta' servizzi pubbliċi aħna qed nitkellmu dwar setturi fejn ehm, il-maġġoranza tal-ħaddiema huma n-nisa. Issa nafu li hemm dawk id-diffikultajiet nisa li eh, jitilqu mis-suq tax-xogħol imbagħad ikunu jixtiequ jerġgħu jitlu f'din id-dinja. U dinha priorità tal-Gvern Ċipriot, il-Gvern ta' Ċipru, u l-impjek vera importanti għall-attivitajiet tagħna u l-pjantazzjoni tagħna l-egwaljanza bejn is-sessi fejn aħna ħadna qatt ta' miżuri sabiex intejbu kemm ikunu b'saħħithom in-nisa fid-dinja tax-xogħol. Aħna eh, rajna li r-rata tal-qat vera bdiet tiżdied ta' maġla u eh, hemm rajna l-istess ukoll f'pajjiżi oħrajn, pereżempju pajjiżi bħal Spanja. Il-servizz tagħna għall-istatistika qed jgħidilna li l-qatt fost l-irġiel kien ta' 12% u fost in-nisa 9%. U fost iż żazax 14 sa 25 qed nitkellmu dwar 25%. Aħna naħdmu ħafna eh, mill-qrib mal-Fondi Strutturali tal-Unjoni Ewropea u il- nadmu mal-Ministeru għall-impieg nieħdu l-fondi mill-Fond Ewropew għanna fond ta' produttività hemmhekk hemm il-flessibilità kif ukoll il-kofinanzjament ukoll mill-Fond Soċjali Ewropew u hemm ir-riżorsi u hemm dipartiment ukoll li juża ir-riżorsi eh, ta' ċittadini u dan wkoll jieħu lajnuna ġifiri mill- Grazzi, grazzi tal-isħat fuq ir-rwol tal-Fond Soċjali Ewropew u issa uh, nati l-mikrofon l-Sinjura Tophak, rappresentanta ta' pajis kandidat mit-Turkija. Yes, thank you very much, Madam Chair. Grazzi ħafna, Sinjura President. Nixċi nitkellem dwar De votre micro qui est tourné. Nista nitolbok eh, sabiex eh, tkellem fil-mikrofonu. Iva, Grazzi ħafna, grazie Signor President. Nixtieq jiena nitkellem dwar l-affetti paradoss, riżultati paradossali tal-kriżi ekonomika. Nitkellem jiena dwar il-nisa hawnhekk. Waqt il-kriżi ovvjament eh, in-nisa ifittxu iktar impieg parzjalment peress li mhux eh, biżżejjed li persuna waħda taqla l-flus eh, ġo familja u waqt kriżi ekonomika ta' spiss ikun hemm żieda fir-rati tad-divorzju peress li jkun hemm ġlied fil-familja bejn il-konjigi. Ġifiri għandek din it-talba għall-impjieg imma ovvjament minn banda l-oħra minn nuqqas ta' postijiet tax xogħol. Aħna eh, il-nisa li ehm, għandhom pożizzjonijiet ola iktar hemm ċans li dawna jena taw essenzja u livelli li huma iktar baxxi mela min jimpjega għandu preferenza għan nisa peress li n-nisa huma lesti li jaħdmu fi pożizzjonijiet part-time jiġifieri m'għandhomx sigurtà tax-xogħol jew sigurtà soċjali, eċċetra, għalhekk mela minħabba dan id-bandil fis-suq tax-xogħol għal ah, nisa jiena għandi din il-mistoqsija. Hemm differenza bejn dak li għandhom jagħmlu il-parlamenti nazzjonali sabiex jiġġieldu il-problema il-problema tal pożizzjoni tal-nisa jew inkella l-mainstreaming tal-gender tal-mainstreaming tal-sessi waqt perjodu ta' żvilupp normali Bil-kontrarju ta' krizi ekonomika, insejt nintroduċi li li nifsi eh, jiena mill-partit tal-oppozizjoni fil-parlament eh, Turk u eh, jien CHP, jien għal-Viċi President tal-Komitat dwar l-Ugalenzja tal-Bejn Sessi fil-Parlament. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għal dik testimonjanza Issa naddi il-mikrofonu l-rappresentanta tas-Senat Pollak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 Naħseb illi huwa pjaċir kbir għalija li qed nara li l-membri parlamentari din jgħidu l nisa huma tweġiba għal din il-kriżi ekonomika minħabba li għandhom spiritu ta' entrepreneurship qawwi ħafna fihom. Jiena nixtieq ngħid li jekk aħna ħansaħħu l-potenzjal tan-nisa, għandna bżonn illi kulħadd ikollu l-istess opportunitajiet. B'dan il-mod mbagħad aħna nkunu nistgħu insaħħu l-potenzjal tal-entrepreneurship tan-nisa. In-nisa għandhom bżonn li ħossuhom li għandhom ċertu garanziji f'kull aspett kemm fil-familja kif ukoll dak li għandu qasam ix-xogħol. U nisa mhumiex biss responsabbli għalihom infushom iżda anke responsabbli għall familji tagħhom. l-irġiel jħarsu l-responsabilta mod differenti. N-nisa l-ewwel meta jaħsbu fuq ir-responsabilità jaħsbu fuq ħaddieħor fuq fuqhom infushom. Dan is ta' sigurtà tu ikun garantit u jiena nixtieq najt illi kuntanta ħafna illi kena ħafna rġel li tkellmu f'dan id-dibattitu minħabba li jekk aħna rridu nelbu din il-kriżi, għandna bżonn ta' iktar sħubija u iktar kooperazzjoni anka mal-irġiel stess. Il-gvern Pollak palissa hija jagħmel minn korsa biex jikompli ġilet kontra l-problema tal qat u jħeġġeġ iktar xogħol fost in-nisa billi nintroduċu mekkaniżmu modern u mezzi moderni ta' kif aħna nistgħu nintegraw iktar nisa fil posta tax-xogħol metodi flessibli ta', ta xogħol jaqblu tajjeb mal-kodiċi ta' xogħol pereżempju dawn huma dejja ġodda li aħna nistgħu nużaw sabiex insaħħu responsabilità soċjali tal-kumpaniji u r-responsabilità li pereżempju tintwera viżavi mis-diżabilità kif ukoll viżavi n-nisa speċjalment dawk in-nisa illi morru lura lejn xogħolhom wara li jkunu pereżempju kellhom it-tfal jew nkella nisa li huma iktar avvenzati fl-età. ħafna affarijiet li ħana nistgħu nagħmlu fuq livell lokali kif ukoll fuq il-livell reġjonali permezz tal-għajnuna tal-awtoritajiet lokali ħalli bekk aħna naraw li nissodisfaw il-potenzjal tan-nisa din hija opportunità li aħna nista biex noħorġu mill-kriżi. Grazzi. Issa għaddi il-mikrofonu l-Sinjura Kazaka mill latvia Yes, hello dear members and milkom iżis membrina kontenta ħafna li għawek keda reprezenta l-Parlament tal-Latvja. Nishtiq nindirizza bosta punti l-għennet nishtiq li Nidilkom ħan nitkellem fil-qosor u grazzi ta' suġġerimenti li tajtu sabiex jissaħu l-pozizjoni ta' nisa fid-dinja corporate. Iżda importanti li aħna ninsaħħu l-wol ta' nisa anka fit-teħid proċess tad-teħid ta' deċiżjonijiet u għal din raġuni nixtieq li nitkellem fuq il-parteċipazzjoni ta' nisa fil-Parlamenti Nazzjonali għal Latvija għandna 33% biss ta' nisa li huma membri tal-Parlament u 29% tal-Ministri fil-Kabinett tal-Parlament Ewropew għanna 35% tal-membri li huma nisa u għal-ministri fil-kabinet għanna 33% tal-ministri li parteċipaw. Nishtiq u koll intikom eżempju ta' wieħed minn dawn il-pajjiżi nordiċi pal Finlandja fejn l-elezzjonijiet u l-kandidatura ila possibli għannis għal dal-ħar mit-sena u illu issa melux li huma eh, fil-fatt kellhom perċentwal ta' parteċipazzjoni ta' 50% fil-mija fil-parlament. Fil-Finlandja damu mit sena sabiex jaslu fej waslu. Taħsbu illi fil-fatt aħna rridu nistabliċu ċertu kwota sal per eżempju periodu ta' xar snin sabiex aħna nkun nistgħu navvanzaw kemm fuq il-livell ta' Parlamenti Nazzjonali u Parlament Ewropew. Grazzi tal-li semmejtu għajem dil-problema. l kellim il-Sinjura Erkal Kara mit-Turkija. Eh, Grazzi, Sinjura. Jena nifraħ lil kellima kolla il-krizi ekonomika uh, Ewropea ma tantx laqtet li Turkija ma dana kollu f'dawn l-aħar snin il-Parlament Tork daħal ċerti miżuri biex eh, in eh, noħol u iktar opportunitajiet ta' xogħol ta' kwalità għan-nisa il-sotta kummissjoni għall-ugwaljanza bejn is-sessi beda jopera fil-15 ta' novembru ta' sena li għaddiet dan is komitat sissa kellu 13 il-laqa u l għalimi s sessir fil-21 u il-22 ta' marzu rapport ta' attivitajiet li inkludi il-proposti għal miżuri konkreti għall istituzzjonijiet pubbliċi l-amministrazzjonijiet lokali u l-NGOs eh, se jiġi publikat la darba ix-xogħol ta' dan is-sottokumitat jiġi finalizzat. Grazzi għal bidla fil-liġi li daħlet fil-seħ fil-25 ta' frar tal-2011 il-maternity leave zdiet għal 16 il-ġimma u l-parental leave eh, li jgħati l-possibilità li nisaw l-irġiel ikollhom 24 xar ta' leave. Jiena nixtieq nifraħ li Sinjura Carmen Quantanilla li qiegħda mana wkoll fil-Assemblea Parlamentari aħna qegħdin naħdmu koll fil-Komitat kontra diskriminazzjoni bejn is-sessi u jina nishtiq Ni s-Sinjura Quantania tkellimna ftit dwar il-problemi psikoloġiċi eh, bħad depressjoni. fil-fema tiegħi dawn huma problemi importanti rridu nżommuhom f'moħħna u l-ewwel qabel kollox irridu niġġieldu iva kontra l-problemi ekonomiċi u finanzjarji, imma dawn il-problemi għandhom impatt ukoll fuq il-familja, fuq l-edukazzjoni ta' tfal. U joħolqu ħafna problemi b'mod ġenerali mal problemi psikoloġiċi se waslu għal katastrofi reali fil-ġejjeni. Grazzi ħafna. Grazzi li l-kellima kolla, eh, daw kolla li qasmu testimonjanzi ta' ħommana, testimonjanzi minn madwar l-Europa kolla, grazzi li l-panelists kolla. Nishti eh, nirringrazzja l-kollegi tijaj deputati fil-Parlament Ewropew illi u koll din segwu Eh, din il-ħidma tagħna u issa nerġa' ngħaddi ir-ridni ta' t tmexxija ta' din il-laqa lill-President Gustafsson. Okay, um, we will then go on to the third panel, and, uh, and, and this is how the European Union can support member states. Tajab, ma nissa nissa unaddu għattilet panel ħanaraw jekk uh, jissa ikollna iktar drittijiet uh, fost nissa Drittijiet ekonomiċi wkoll f'din krizi ekonomika u rridu naraw jekk kif nistgħu nappoġġaw lin-nisa aħna mħabba li aħna bdejna naħdmu wkoll fuq rapport ta' inizjattiva propja. Però l-ewwel qabel kollox jiena nixtieq li nurikom video mħabba li l-Kummissarju Andor ma jistax jingħaqad magħna llum. Iżda u ħaseb li dan huwa suġġett importanti ħafna allura xtaq illi nagħti jagħti lilkom ilkoll messaġġ ġifier nurukom video minnaħa tal-Kummissarju Andor u mbagħad nkun nistgħu nkomplu bid-diskussjoni. Nittama li trasmissjoni tista' tibda mela tistgħu tisimgħu l kummissarju Andor se kellimkom. dal-waqt, dal-waqt. Vice Chair, Membri Onorevoli, Signuri, jiena nixtieq eh, nsellem lilkom il-kos, speċjalment l-nisa li jinsabu l-lum prezenti. Skużawni li jina ma stajċ nkun emmek l-lum, izzat nħu gost li għandi l-opportunità li xortu għada nistan kellimkom dan il-mod. Din hija ġurnata li aħna matula nistgħu nirriflettu nirsaw nirriflettu fuq eh, fejn wasalna dak li għandu xaqsam l-gwalenza bej s-sessi, mod speċjali dwar is-suq tax-xogħol. Jiena qed ngħidu dan minħabba l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol u għet mill-aħjar modi ta' kif aħna nistgħu nipparteċipaw fil- ehm, fis-soċjetà. L-ugwaljanza bej is-sessi mhijiex importanti biss eh, bħala dritti fundamentali, iżda hija importanti wkoll għad tkabbir prosperità, kompetittività eh, għall-ekonomiji tal-Ewropa. Il-popolazzjoni tagħna jemet qed tixi iktar, ir-rati ta' twelida din joqsu. U aħna eh, bżon li nifdu vantaġġ mit-talenti ta' kulħadd ħalli diversità ta' sessi tkun xi ħaġa li tixpruna tkabbir Dak li ma nistawx ninjuraw huwa il-mod ta' kif il-kriżi affettwat is-sitwazzjoni tal-ugwaljanza bej s sissi Meta eh, il-kriżi ekonomika l-ewwel laqtitna, aħna rajna illi il-Gender Employment grab naqset minħabba illi l-kriżi kienet taffettwa s-setturi bħal kostruzzjoni u tal-manifattura tal-karozzi fejn kien hemm ħafna rġili kienu qed jaħdmu. Iżda minn dakinhar law it-tnaqqis fil-infiq tas fis-settur pubbliku dan jgħat juri illi dan qed ikollu effett negattiv ħafna fuq in-nisa. Ġifiri dan huwa minħabba l-fatt li n-nisa huma rappreżentati kważi żejjed fis-settur pubbliku u jisom jiddependu ħafna fuq l-aċċess għal ċertu servizzi bħal kura ta' tfal, long-term care, kif ukoll kura ta' s-saħħa. Li aħna nilħu l-anijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020 għax-xogħol u għall-faqar għandha s-saħħa il drittijiet ekonomiċi u tan-nisa. Iżda ċifri jitkellmu għalihom il- il-rata tal-nissa dvarja ħafna fl-Unjoni Ewropea, però hija inqas minn dik tal-irġiel. Fis-sena 2011 ir-rata tal-xogħol għall-irġiel kienet ta' 70.1 fil-mija kif qabla ma' 58.5% nisa Dak li huwa aktar importanti huwa li fil-fatt wieħed minn kull għaxar eh, persuni ħadmu part-time. Iżda il-medja għannisa kienet tlieta minn kull għaxra. l naħdmu part-time tista' tkun għażla iżda din ħafna drabi tmur id fit ma' dak li huwa paga inqas għan-nisa, inqas opportunitajiet ta' taħriġ, inqas sigurtà ta xogħol etc. Dan jista' jkun marbut mal-fatt li huma jaħdmu ħafna fid-djar u dan mhux imħallas dan ix-xogħol, anke l-kura ta' tfal pereżempju. Punt ieħor huwa l-effett li dan jista' jkollu fuq il-nisa żgħażagħ u dan jista' jkun ta' dannu kbir. Jista' fil-fatt jelimina l-aċċess li huma jista' jkollhom għal benefiċċji tal materjal maternità u pereżempju jista' jwaqqaf lin-nisa milli jkollhom it-tfal. Għalhekk aħna rridu niġġieldu kontra dan it-tifrik tas-suq tax-xogħol u ngħinu liż-żaża, speċjalment liż-żaża eh, nisa, sabiex aħna jkollna dawn il-kuntratti da sekk importanti. Hemm fatturi oħra li huma qed jgħin jaffettwa l-parteċipazzjoni tal- tan-nisa fis-suq tax-xogħol apparti mis-sitwazzjoni tax-xogħol. Dawn il-fatturi huma fil-fatt eh, kollha murija f'dan ir-rapport ta' inizjattiva propja u kif il-rapporter qed tgħid is-Sinja Morin Chartier in-nisa u l-kondizzjoni tax-xogħol tagħhom m'għadhomx daqshekk siguri u t-dħul tagħhom naqas ħafna. Din huwa minħabba differenza fis-salarji bejn in-nisa u l-irġiel u n-naħa, anke nuqqas ta' gwaljanza f'dak li xaqsa benefiċċji tax-xogħol xogħol part-time li huwa impost fuq in-nisa kif ukoll il numru ta' xogħlijiet li għandhom kuntratti osra jew inkella huma ta' natura temporanja. Aparti minn hekk, minkejja l-fatt li n-nisa għandhom ħafna iktar ħiliet f'dak li għandu x'jaqsam bosta disċiplini fil-ħafna mill-pajjiżi tal-OECD, in-numru ta' nisa li qed jiggradwaw fix-xjenza, teknoloġija, inġinerija u matematika xorta waħda mhumiex ħafna. U nisa li jgradwaw f'dawn il-qosma ħafna drabi minkejja li kunem ħafna domanda fis-suq tax-xogħol xorta għadhom ma jasli li ma jaħdmux dawn is-setturi. Jekk ħankomplu naħdmu kontra l-istereotipju tal- tal-ġender f'dak l jaqsam early schooling, edukazzjoni u sistemi ta' taħriġ aħna naraw li ħan iprovdu iktar apprenticeships għan nisa, zaza u eh, dawn il-fatturi pal xogħol temporanju jew part-time il-nisa li qed immexxu id-djar per pereżempju il-familja weħidhom, u dawn differenzi fil-paga jispjegaw għalfejn hemm kważi 12 miljun mara illi iktar minn raġel li jatibatu meħabba l-faqar fl Ewropea, situazzjoni fejn il-welfare hija waħda mill-lanijiet l-iktar importanti, iżda xorta waħda ħafna tnaqqis fil-budget għal dan il-lan, aħna nafu li l-ħarsin soċjali huwa importanti ħafna sabiex ngħidlhom joħorġu minn din minn dan il-faqar. Aparti minn hekk l-infiq soċjali huwa importanti ħafna l-ugwaljanza eh, bejn is-sessi u dan wieħed mill-messaġġi li aħna nedejna fil dan il-pakkett tal investiment soċjali li adottajna xi ġimgħatejn ilu. Aħna aħna din infakru per eżempju li tranzizjoni minn xogħol part-time għal full-time jista' jkun iffaċilitat bil-provizjoni ta' child care kura ta' tfal li hija disponibbli għal nisa kif ukoll li wieħed ikun jista' jħallas għalija ma tkunx għalja wisq. Aperti minnek aħna din ninkludu dan kollu fil dan is-semestru Ewropew matul l-aħħar semestru kien hemm disa' stati membri li jirċivew rekomendazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż fuq l-igwaljanza pajjiż sessi. Ħalli bekk ikun hemm bilanċ aħjar bejn l ħajja personali u x-xogħol. Kemm ħafna eh, minn dawn rekomendazzjonijiet li kienu dwar il-provizjoni ta' servizzi ta' kura eh, adekwati. U eh, U importanti ħafna u koll li nerġaw nfakru kif il-fondi strutturali tal-Unjoni Ewropea jistaw jintużaw sabiex jissaħħu id-drittijiet ekonomiċi u soċjali tan-nisa. Is-Fond Soċjali Ewropew għandu eh, rwol importanti ħafna ta' valur miżjud U aħna naħsbu wkoll li irridu noqogħdu attenti f'dak l għandu xaqsam l-ugwaljanza bejn sassi. Il-Kummissjoni tilqa ftehim l ntlaħaq bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsill matul il-trilogu informali li aħna kellna f'Diċembru minħabba li dan jistabilixi obbligu ta' mainstreaming ta' sessi sabiex nizguraw li stati membri jidaħlu wkoll id-dimensjoni tal-gwanjanzi bej sessi fil-politika u fil-programmi li huma appoġġati mill-Fond Soċjali. Sinjuri, lan ta' eh, bej sessi kompleta jista' jkun li jisa speċi ta' illużjoni. Iżda Eh, kważi mirax li ktar ma toqrob leħ, iktar jisparixxi iżda it-kabbir tagħna tal-ġejjin prosperità jiddependu fuq kemm ħajkollhom suċċess in-nisa eh, bot partikolari. Grazzi. We can of course not thank him personally. Ma nistgħux nirringrazzjah lill-Kummissarju għax mhux qiegħataw. Imma xorta napprezzaw ħafna il-fatt li huwa batinna dan il-messaġġ messaċ importanti ħafna l-konferenza tagħna. Għadda sanċorta waħda nirringrazzjaw l kummissarju Andor. Issa, ħanaraw xamil il-komitat FEM f'dan il-rapport illi semma fil-diskors ta' Sur Andor u rrit eh, najdilkom illi Signora Moran Xatje għamlet bieċa xogħol eccellenti għaliex tistgħu timmaġinaw miex liktar ħaġa faċli illi wieħed jitkellem dwar kwestjonijiet ekonomiċi għalix l-eminu xelluk ma jaqblux fuq dawn il-kwestjonijiet ekonomiċi ma' Signora Moren Xaħtie. Uh, eh, i-provat għamlet kull sforz u rnexxiela Illi eh, tilħaq konsensus fuq ħafna punti. Imma mhux nitkellem għalija jien. Issa nagħti il-mikrofonu lila. U eh, nixtieq nirringrazzjak tax xogħol kollu li għamilt. Kien xogħol eċċellenti ħafna li għamilt fuq dan ir-rapport. Rapport li se jkun skur importanti ħafna. Nisimgħu minn għandek. Grazzi, Sur President. L-għinet dan ix-xogħol huma il-gruppi politiċi kollha fil-Parlament Ewropew, ir-rapport shadow rapporteurs kollha li eh, għandna eh, nirringrazzjawhom. Għaliex aħna ma ridniex illi dan isir suġġett li jifridna imma ridna li dan is-suġġett ikun wieħed li nindirizzaw bħala problema politika komuni u nixtieq nirringrazzja lil kollegi illi esprimew l-istess ideja naħseb illi l-egwaljanza bejn nisa u l-irġiel, l-impatt tal-kriżi fuq id-drittijiet tan-nisa m'għandu qatt ikun eh, sempliċement kwestjoni li indirizza partit wieħed biss dinja problema soċjali, politika, li hija maqsuma hija problema komuni għalix fil-komitat ta' nisa aħna jista' jkonna din l-ideja, din il-vizjoni globali. U mbagħad il-plenarja tal-ġimgħa d-dieħla tajdi Turina fid-der jekk aħna irnexxinniex. L-ewwel ħaġa li jiena rrid nisħaq fuq u hawnhekk hija propju il-metodu. Aħna għandna metodu doppju mifruxa fuq iż-żmien l-ewwel analiżi tas-sitwazzjoni ta' taqbil tal-politiki differenti tal-partiti eh, politiċi differenti biex naslu għal konsensus wiesa fil-Komitat tan-Nisa u l-Ugwaljanza eh, bejn is-sessi li aħna se nivvotaw eh, fuq nhar it-tlieta li ġejjin. U x-xogħol tagħna li se jkun ukoll aċċessibbli online kien imsaħħa minn studju statistiku illi aħna il bira ħiprezentajna l-ewel riżultati tiegħu. Umbat bejn il-metodu ta' analiżi u il-metodu tal-istatistika aħna ksibna illi huma pratikament omogeni li jaqblu kważi kompletament. Mbagħad għaddejna għax-xogħol tan-negozjati. Mbagħad it-tieni punt li rrid nisħaq fuqu huwa li il-kriżi u l-impatt tagħha qed ikollha effetti fuq problemi li kienu diġà jeżistu imma u kienu problemi illi il pajjiżi kollha kienu jagħmluha għatabiru li ma kienu jeżistu u ħadd ma kien jaddilu minn moħħu illi imur propju jipprova jindirizza dawn il-problemi preżistenti bħal per eżempju il-differenzi bejn is-salarji tan-nisa u l-irġiel. il-problema tal-xogħol part-time fejn kien hemm iktar nisa li jagħmlu xogħol ta' dan it-tip il-problema tal-kontratti eh, skadenza prefissa fejn kien hemm aktar iktar nisa li kellhom kontratti ta' dan it-tip u aħna għandna l-istatistika pajjiż pajjiż intom tistgħu taraw anki għal pajjiż tagħkom il eh, fuq livell tal-Ewropa x'inhu jiġri u anki pajjiż pajjiż. Jiġifieri il-prekarjetà wkoll tax-xogħol b'mod ġenerali Dawn kienu problemi li kienu diġa jeżistu, għal darboħran ki n-nisa kienu u kol dawk li kienu jaħdmu f'kondizjonijiet prekarji. Umbat ġiet il-krizi u din propju komplet takkes n nisa fid-dinja tax-xogħol. U eh, situazzjoni tan nisa marret mill-ħazin għallar, għalix kem fil-settur pubbliku u privat huma dejjem in-nisa li huma l-iktar mill-qutin huma n-nisa illi jaħdmu fil xogħol part-time, eh, xogħol eh, prekarju u dawn ovvjament un kienu l-ewwel li ntlaqtu mill-kriżi ekonomika. Mbagħad aħna diskutejna fit-tul kemm fuq livell politiku u anke fil-Kunsill tal-istati membri, l-kapijiet tal-gvern u tal-istat, itkellmu fit-tul dwar din Eh, win jgħid jiena rrit l austerita u l-oħor jajt leħ aħjar kabbir, imma illum dawn l-affarijiet domx rilevanti. Aħna irridu naslu biex ikonna politiki tajbin ta' assorbiment ta' dejn zejjed tal-istati membri imma bżonn ukoll ta' politiki li waslu għad kabbir għaliex kif qal il-Kummissarju Andor il-saħħa tajba ekonomika u soċjali tal-Ewropa ssir permezz tal-ħolqien ta' impjiegi u anki ir-rwol tan-nisa fid-dinja tax-xogħol. Għalhekk Ejjew ma noqogħdux nopponu żewġ strateġiji waħda kontra l-oħra, imma ejjew nippruvaw illi fuq livell Ewropew u fuq livell nazzjonali nippruvaw illi nagħmlu eh, namlu kif ippruvajna namlu aħna sur President fuq dawn il-punti infaslu politiki li jippermettu illi ikonna uh, dan ix-xogħol li qed isir fuq żewġ livelli. Issa, il-punti li għadhom pendenti irridu propju uh, nistinkaw biex naslu fuqhom. Essenzjalment huma tlieta tliet punti li m'għandniex ninjorawhom. L-ewwel net it-tnaqqis bejn id-differenza tas salarji tan-nisa u l-irġiel bżoni li tkunu tafu li fuq livell Ewropew pratikament 25% ta' salarji ġifiri bejn nisa u l-irġiel id-differenza bejnietom huwa ta' madwar 17% u rrid ngħid ukoll li in-nisa minħabba l-kriżi qegħdin jidħlu iktar tard fis-suq tax-xogħol alla volja huma ikkwalifikati iktar mill-irġiel din id-differenza bejn is-salarji tan-nisa u l-irġiel li hija diġà xi ħaġa li mhix aċċettabbli qed e, tkompli tiżdied tul il-ħajja professjonali tan-nisa. Kull tarbija li titwielet dan skont studju tal-OECD fil-pajjiżi kollha jiġifieri, rajna illi kull tarbija li titwilet twassal għal tnaqqis ta' 12% tas salarju tan-nisa meta mqabbel ma' salarju tal-irġiel. Dan minħabba eh, li minn meta titwilet tarbija eh, eh, n-nisa jihdu xogħol binqas responsabilta biex ikun jistgħu jieħdu ħsieb lil uliedhom fil-waqt li ir-raġel jipprova jsib xogħol li jtieħ iktar responsabilta x'ikun imħalla saħjar. Ġifieri kull tarbija li titwilet eh, se tkompli twassal għal tarġa wara l-oħra, tarġa wara l-oħra, kull darba il-salarju tan-nisa jonqos bi 12%. Għaliex eh, il-nisa jihdu anki 80% ġifiri jaħdmu eh, bil- xogħol part-time jew jaħdmu 80% tas sijat li kienu jaħdmu qabel u kull darba kull tarbija li jkollhom il-ħin tax-xogħol tagħhom jonqos ukoll dan fisser li innisa nisa eh, uh, aktar diffiċli li eh, ikollhom li jtejbu s-sitwazzjoni tagħhom tul il-karriera tagħhom. U dak li aħna rridu ngħidu nhar it-tlieta meta nivvotaw, il-koll irridu il niġġieldu kontra il-fatt li n għandhom inqas possibilità li jtejbu s-sitwazzjoni tagħhom viżavi il-karriera minħabba il-mod kif inhu organizzat is-settur privat ukoll. Ija irridu propju neħilsu, nirilaxxaw l-ambizjoni tan nisa fil-ħajja professjonali tagħhom. Ġifier dan huwa suġġett li rridu naħdmu fuq għaliex l-istati membri kollha jinvestu ħafna Eh, fil-taħriġ tal-subin u tal-bniet. Qed inħares lejk, sinjura, għaliex dak li għattinti kien irrilevanti ħafna fuq dan is-suġġett. Għalhekk kif nistgħu nimmaġinaw li nistgħu f'ċertu moment ninvestu umbat wara li nkunu investejna ma nieħdu ebda beneficju minnu għaliex il-nisa ma nħadmuhom jew inkella nużaw biss nofs is-sijat ta' xogħol illi kapaċi jaħdmu jew inkella nħalluhom eh, jaħdmu f'xogħol illi ma joffrilhom ebda prospettiva ġifiri l ewwel nett irridu iva naħdmu fuq eh, l-edukazzjoni u t taħriġ naħdmu kol fuq il-livell tal-salari, tal-konċiljazzjoni tal-ħajja tal-familja u l-ħajja tax-xogħol biex kull darba li titwilet tarbija uh, dina ma servix biex twassal għal inqas involviment tan nisa fid-dinja tax-xogħol u naħdmu ukoll biex intejbu il-prospettivi ta' karri għan nisa ġifiri dawn huma eh, elementi eh, komplessi li aħna rridu nimplementaw anki fuq livell Ewropew permezz tas semestru Ewropew kif qal il-Kummissarju Andor, imma anki fuq kull livell nazzjonali f'kull stat membru permezz ta' kriterji komuni eh, li permettunna li inkomplu dejjem inkejlu nikkwantifikaw l-effetti tal-politiċi pubbliċi un bat ma najdux eh, x'kienu allura l-effetti tal-politiki eh, li, kan, li, li applikajna f'wara l-2013, tinsewx il-krizi bdiet fl-2008, ma nistawx illi nħallu il-problemi komplu jibru jizviluppaw minar ma jkonna l-possibilità li nirreagġixxu. Niġbet l-attenzjoni ta'kom għal xi ħaġa illi l vera E, xokjatna. Illum fil-kriterju ta' reklutaċ u dana joħroġ mill dak li jurina l-Eurobarometer. It-tlet kriterji li jintużaw l-ewwel fil-proċess ta' reklutaċ tan-nisa huma jekk ikollix tfal, jiġifieri huwa kriterju personali jekk ma randix tfal kriterju illi jagħmel diskriminazzjoni negattiva huwa kriterju li jelimina l-nisa. It-tieni kriterju disponibilità tal-ħin ta' xogħol li għandha, ġifieri uh, eh, dan tkellimna fuq meta għad semmejna eh, il-distance il work tan nisa biex namlu tajja għal din id-diskriminazzjoni dejjem kontra nisa U it tielet kriterju hija kemm tkun gustuża l-mara. L-esperjenza professjonali huwa s-seba kriterju li jintuża biex tiġi reklutata mara. Issa ħana raw xieġri fil-kas ta' reklutaċ tal-irġiel. Dan 27 stat membru, l-istoria dem l-istess. Tistaw taraw xinu jiġri f'pajjiżkom. L-ewwel kriterju ta' reklutaċ tal-irġiel l-esperjenza professjonali. Huwa seba wieħed fil-kas tan-nisa u l-ewwel wieħed fil-kas tal-irġiel. It-tieni kriterju, il-kwalifiki, ġifir kriterju pozittiv ieħor dan favur l-irġiel, tielet kriterju kemm ikun disponibbli r-raġel. Mela, dak li jintuża kontra in-nisa jintuża favur l-irġiel. il-fatt li raġel ikun missier u jitqis bħala l kriterju fil-reklutaċ ta' raġel u fil kastamara ta' mara l-ewwel ħaġa li eh, ħarsu lejha propju din li tintuża kontra nisa. Dan huwa din informazzjoni li ħarġet mill-Eurobarometer u jurina ħna xaħna, jurina kif inhi s-soċjetà Ewropea li ngħixu fiha. U meta ħna nħarsu lejn dawn il-kriterji, nindunaw illi baqanna ħafna xol x'namlu jina dal eh, smajt minn tkellem dwar il-ġlida kontra l-istereotipi u żgur irridu niġġieldu kontra l-istereotipi din ukoll hija eh, minn dan dis ta' miżuri li rridu nieħdu imma eh, situazzjonijiet huma ħafna iktar komplessi u ħafna iktar serji mill-li wieħed jimmaġina u mbagħad irrid niġbed l-attenzjoni tagħkom ah, fuq fatturi ieħor fuq l-istruttura u l-ġerarkija tal-impiegi. Aħna qed infasslu politiki eh, plurianwali mill-2014-2020 din il-ġerarkija tal impiegi fi proġezzjonijiet tal-Europa 2020 aħna qed naraw il-15% tal eh, xogħol illi jitlob ftit li xejn kwalifiki se jisparixxew. 15% minnhom jiġifieri. Mbagħad fil-parti ta' fuq ta' din l-istruttura se jiżdiedu ta' madwar 15%. Dan huwa xogħol li sar mill-SEDEFOP f'Tessaloniki illi aħna naħdmu ħafna miegħu da' ċentru intom rajtu u smajtu dak li għallu rappresentanti tal-pajizi prezenti għawnek dal-ħodu l panelist u saħ u fuq dan il-punt. ħafna iktar nisa mill-irġiel illi jaħdmu fil-postijiet ta' xogħol li jitolbu ftit li xejn kwalifiki u hemm iktar irġiel illi jaħdmu f'pożizzjonijiet u f'postijiet ta' xogħol illi jitolbu kwalifiki għoljien Issa aħna jekk ma rridux li l-kriżi ikolla effett iktar negattiv fuq il-rikostruzzjoni li se tsir wara l-kriżi wara noħorġu minna, hemm bżonn illi il-ħaddiema jkomplu eh, eh, eh, jitalmu u jiksbu l-kwalifiki. U għalhekk hemm bżonn illi l-Ewropa toħloq politiki ta' korrezzjoni b'mod partikolari nirfer dak li għal Kommissarju Andor, il-Fond Soċjali Ewropew huwa maħluq propju biex eh, nantiċipaw dawn il-problemi li żgur se jfeġġu u jiena nitlobkom f'kull pajjiż ħudu azzjoni sabiex in-nisa jerġaw jitħlu fi xogħol biex jerġaw jiksbu l-kwalifiki n-nisa jkunu eh, jkun invalidazzjoni tal-ħiliet tagħhom, tal-esperjenza tagħhom il-talim tul il-ħajja eh, tista tkun xi ħaġa illi tgħin lin-nisa biex nagħmlu tajjeb għas sitwazzjoni inġusta li teżisti llum. Naħseb li issa qed tiġini frasi xi ħaġa oħra li insejt insemmija peress li s-salarji tan-nisa huma baxxi, iktar baxxi minn dawk tal-irġiel peress illi x-xogħol tan-nisa ħafna drabi u ktar prekarju. Il-kriżi qed kollha effett ta' rivoluzzjoni sikta. In-nisa minnhom infusso edin jitilqu minn rajhom qegħdin jitilqu ix-xogħol tagħhom għaliex fl-aħħar mill-aħħar jitħallsu bis-soldi, jaħdmu ħafna u għal daqstant huma qegħdin joħorġu mid-dinja tax-xogħol mingħajr ma jgħidu xejn. Tantu hekk illi illum l-istatistika jkun qed iħares jiġri fuq livell Ewropew l-impatt tal-kriżi fuq ix-xogħol mhumiex m'hemmx daqshekk differenza bejn in-nisa u l-irġiel. Għaliex, għaliex hemm inqas nisa li qegħdin jippruvaw jibqgħu jaħdmu għal stant huma mux qed ma ngħidx li n-nisa m'għadhomx jaħdmu, n nisa m'għadhomx jaħdmu għal ħlas. U huma x'inhu ma jagħmlu allura n-nisa issa? Qegħdin jaħdmu jagħmlu xogħol fl-assoċjazzjonijiet, eh, xogħol karitatevoli, ġifieri jagħmlu xogħol li ma jitħallas. Għalhekk aħna għandna bżonn ta' politiki li jġibu lin nisa lura fil-dinja tax-xogħol u għawnek qed naħseb propju fil-Fond Soċjali Ewropew li huwa maħsub propju biex jintuża l dan il-lan. Imma il-Fond Soċjali Ewropew hija temmek ukoll biex jgħin lin nisa jiksbu l-kwalifiki illi għandhom bżonn anki nisa illi qegħdin jaħdmu nisa li qegħdin jaħdmu li għandhom bżonn illi jiksbu jew li jaġġornaw il-kwalifiki tagħhom jistaw u koll jgawdu minn dan il-Fond Soċjali Ewropew. Jena dejjem niddefendih dan il-Fond Soċjali Ewropew għaliex huwa għodda eċċezzjonali importanti ħafna biex jgħin l-kom jgħin lilna fuq livell Ewropew biex aħna noħolqu din l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Jena marriċ Eh, nabbuża mill-pożizzjoni tiegħi hawnhekk sur President għal daqstant se nieqaf hawnhekk imma bħalma tafu għad għandna ħafna xogħol x'nagħmlu flimkien. Grazzi. Tack, tack, tack så jättemycket fru Moin Chatier. Och ja, eh, det finns ju mycket saker man kan, skulle kunna... Grazie. Nista' ngħidu ħafna affarijiet, inti fil-fatt qed ħafna affarijiet u għalkemm jiena naf li dan huwa minnu xorta waħda vera ħaġa kera li nisimgħu li d-dera tan-nisa xi ħaġa li għandha aktar valur u pis mill-esperjenza u il-fat li fl-2013 il-nisa u ma dawk li eh, liktar li jirdirfaw il-pis għal kura ta' tfal mela l-aħħar darba li jena kontrollajt hemm bżonn li kunem u raġel eh, involuti sabiex jagħmlu tarbija. U Għalhekk dawn il-kriterji m'għandhomx jiġu konsidrati Mela, naf li jirridu u daqt għax l-interpreti wkoll jisħu om pawza għalek li se namel se niftaħ id-dibattitu għal-kummenti fil-qosor l-ewwel kollox se il-mikrofon il sinjura Gurmaj, il shadow fuq dan ir-rapport ta' inizjattiva eh, propja, Sinjura Marie Xartie tkellmet dwar dan ir-rapport u Sinjur Gormaj ovvjament MP. Grazzi ħafna President jiena nemmen li Elizabeth uriet li jem kwistjoni li taffetwa eh, nisa u l u kif ehm, għanna um, Naħdmu issa ħanitkellem bl-Ungaris hemm il-ġurnalisti mill-Ungarija f'din l-awla u għand il-kollegi tiegħi ukoll. Iva, jena naħseb li dan is-suġġett fil-fatt kien diskuss ħafna drabi, involva ħafna mill-kollegi mil anka minn oqsma oħrajn sabiex ikun hemm verament ftejm tajjeb iżda l-interess għandu jkun l-interess ta' kulħadd. Jiena nixtieq nirringrazzja lill-Kummissarju. U eh, aħna fil-fatt diġà smajna minnaħa tal-Kummissarju x'għandna xanna namlu aħna u naħseb illi il-Kummissarju Redding mistax tkun hawn, iżda xortu għadha din kienet tqarrija ċara ħafna min-naħa tal-Kummissarju Andor. Dan huwa suġġett importanti ħafna minħabba li l-kriżi għamlet ħafna iktar diffiċli situazzjoni tan-nisa, il-miżuri ta' tfaddil fil-fatt waslu għal iktar inugwaljanza u ehm, aħna nistgħu naraw illi nisa ntlaqtu darbtejn minn dir il Ekonomika u Finanzjarja minħabba ntlaqtu wkoll anka fuq il-livell morali, psikoloġiku. Jiena naħseb ukoll li dan affetwa minħabba nuqqas ta' tnaqqis fil-pagi u anka f'dak li jaqsam il-ħlas soċjali, apparti minn hekk aħna nafu li l-kriżi isa qed warrab dan is-suġġett minn qudiem għajnejna. Iżda għal din ir-raġuni, propju għal din ir-raġuni, aħna rridu naħdmu b'mod iktar intensiv fuq dan is-suġġett. In-nuqqas ta' gwaljanza li diġa għandna bħalissa naraw illi iktar jinħassu u fil-fatt ħafna minn dawk li qed jieħdu d-deċiżjoni qegħdin jieħdu l-opportunità sabiex jimplementaw iktar tnaqqis anke fil-qasam soċjali. Din hija xi ħaġa importanti ħafna issa dak illi jikkonċerna il- kumitat tan-nisa jiena naħseb li importanti li żommu dan il-punt fuq l-aġenda tagħkom u s-sitwazzjoni li jinsabu fiha dawn in-nisa li qegħdin eh, f'post tax-xogħol li mhuwiex daqshekk sigur naħseb illi irrid ikun eh, meqjus sow ukoll ħalli ntejbu s-sitwazzjoni tagħhom aħna rridu nifformulaw ehm, messaġġ illi jgħid l kulħadd li aħna rridu nieħdu azzjoni mill-iktar fis. U din għandha tkun ukoll dimensjoni Ewropea anka permezz tal-ħolqien ta' miżuri obbligatorji li għandhom ikunu implementati fuq il-livell Ewropew ħalli bekk il-kwistjoni tal-ugwaljanza tkun waħda mill-prioritajiet li għandha titqies mill-Parlament Ewropew. Il-Kummissjoni Ewropea kienet mitluba sabiex mhux biss tibgħat messaġġ, iżda sabiex ikollha rwol ta' tmexxija f'dan kollu. Aħna irridu ukoll nagħmlu biżejjed eh, peace u enfasi fuq dan. Jiena nixtieq illi pereżempju nikkwotalkom dak illi ħdimt fuq jiena kontrapporter dwar l-aċċess għas servizzi soċjali u għal direttiva ta' implementazzjoni. U għawek fil-kontest dawn id-direttivi aħna rajna li l-istati membri edin jaraw li rridu jimplementaw dan kollu Eh, bħala regolamenti u l-kriżi ekonomika kienet qed titfadel fuq dan kollu. Issa, differenza fil-pagi bejn il-nisa u l-irġil tant hija kbira li n-nisa kważi kważi qed jaħdmu qisu 59 ġurnata għal xejn jekk inti tqabbel mal-paga li tiqalaw l-irġiel. U jiena naħseb illi jekk ħanibqgħu hekk dan żgur li ħajkun problema hemm bżonn li aħna nimplementaw ċertu regolamenti obbligatorji. U eh, jien naħseb l-iktar mod intensiv għandna wkoll inqisu il-dawn il-kwistjonijiet kollha bħala prioritajiet u mod speċjali anka għal dawk illi fil-fatt qed jaħdmu diġà għad kabbir u flimkien ma' Sur Kostafson aħna qegħdin nieħdu bis-serjetà ħafna din il-kwistjoni u naħseb ukoll illi aħna rridu naħdbu wkoll mal-Kunsill u nisqu mal-Kunsill li f'dak li għandu x'aqsam il-kriżi u l-mod ta' kif qed taffettwa l kulħadd dan għandu jkun akkumpanjat minn informazzjoni statistika u aħna rridu illi jissa ta' jkollna l-informazzjoni diġa aħna rridu naqsu id-differenzi u nqassa ugwaljanza illi għanna bħalissa. Eżis kollegi, aħna għad nistanaw naħta l-Parlament Ewropew li namlu pass konkret il-qoddim. Uh, For and, the next. Għankomplu aħna ħanaddu għas-sinjura Kasaka mill-Latvija, jek joġbok eh, tistazon fil-qosor, grazie. Iva, grazzi ħafna, nishtin ringrazzjak u nishtin ringrazzja l-panel għad-diskussjoni. Nishtiq najt li Latvija daħlet fil-krizi fil 2008 u eh, damet erba snin bil- aħna nidejna liġi eh, ta' politika fiskali u issa ħriġna mill-kriżi u issa um, um, ksibna il-kriterji monetari sabiex nenaqdu ma' zona euro dawn huma sinjali ferm tajbin, ġifiri jekk il-pajjiżi japplikaw eh, miżuri ta' austerità jikunu jistgħu jelbu l-kriżi. Imma l-ħaġa negattiva jalli 35% tal-fqar huma e, it-tfal u rridu naħdmu fuq it-tfal u rridu naħdmu fuq kwistjonijiet pal violenza domestika, traffikar tal-bnedem kif ukoll iż-żwieġ sforzat tal-raġunijiet għal-finijiet ekonomiċi kif ukoll il-fast credits li għal ħafna familji dawn spiċċaw falluti minħabba dawn il-fast credits, imma punt li xtaqt inqajjem hawnhekk aħna għadin minn din il-kriżi bħala demokrazija ġdida aħna rajna xejra li ħafna minn fondi internazzjonali jihdu l-flus mill-Europa tal-Vant sabiex jappoġġaw eh, settur eh, ġifir l-NGOs eh, Kem aħna nilqaw l-NGOs fit-fasil tal-politika kif ukoll id-drittijiet tal-bniedem dawk tan-nisa u id-drittijiet tar-riproduzzjoni l-NGOs il-kbar tagħna l-NGOs nazzjonali palissa jinstabu kważi falluti jew falluti ġifiri ma tantx hemm organizzazzjonijiet li qed jiġġieldu niġġieldu favur il nisa u drittijiet tagħhom u sistemi eh, kontra il-korruzzjoni għalhekk nixtieq xaqt inqajjem din il-kwistjoni għal-Kumitat u ġifiri jara kif jista' jisolvi din il-kwistjoni u eh, x'nistgħu nagħmlu għal dawk l-istati li eh, bi ftit rekomandazzjonijiet ġifieri jkunu jistgħu jisaħħu d-demokrazija tagħhom permezz tas-settur tal-NGOs. Bħalissa qed naraw li il- il-ftejim komuni tana ta' ġitiet ta' reproduzzjoni li kien inaċċettabli soċjalment issa dan tiġi sfidat minn eh, NGOs studjati speċjalment u aħna naraw ukoll tendenza għal ehm, affarijiet internazzjonali għalhekk jekk jogħġbok eh, trid tikkonsidra l-fatt li dan jista' jseħħ permezz il-kiżi li s-settur eh, tal-NGO ikun imdajb. U eh, jena xaqt namel punta unek li l-Latvija, nisat vjani ġifiri dawna ħadu ħadu eh, applikaw politika sabiex ikollhom politika ittieb għal sistema soċjali u eh, deċiżjonijiet politiċi u jekk ġobkom għatuna lajnuna sabiex ninaqdu mal oecd hekk kif aħna nedejna l-agenda l-ġdida tagħna ġifieri permezz tal-aħjar prattiċi fuq livell internazzjonali nistgħu noħorġu bl-aħjar politiki sabiex naħbu fil-kustjonijiet tal-egwalenza bejn is-sessi għal istat tagħna wkoll. U għal darba ħan nixtieq li jiena vera eh, tal li l advejlum tmien snin fl-Unjoni Ewropea għamilna ħafna progress imma għatem ħafna li rridu namlu fil ladvija u fl-Unjoni Ewropea fuq din il-kustjoni. Grazzi ħafna, issa se nadu il-mikrofonu l-LP Galperes jekk joġbok zon fil-qosor. Grazzi ħafna, President. il li nitkellem bl-Ungariż, bl-Ungariż, jiena ħan nipprova nitkellem fil-qosor kemm jista' jkun, ħan Nitkellem fuq l-iktar rapporti importanti jiena m'iniex membru ta' dan il-kumitat, membru tal-kumitat Ekon. U eh, jiena nixtieq ngħid li naqbel ma' dak illi intqal mir-rapporter. U eh, dan l-approċċ huwa pożittiv ħafna huwa veru illi n-nisa huma vittmi tal-kriżi huwa importanti li aħna mhux biss ikollna perspettiva waħda Ewropea. Iżda aħna naraw ukoll li dan ħajkun tajjeb anka għall-istati membri ġifiri aħna nafu li t ta' din il-kwestjoni jkunx kwestjoni ta' priorità fil-fatt, anka jekk aħna qed naraw li qed nitnaqsu il-fondi. Jina naħseb u koll f'dan qasam kien hemm diġà eh, il-kollega li tkellmet dwar dan il-punt. Però jina nixtieq ngħidilkom ukoll li hemm żewġ inizjattivi oħra li aħna dwarhom għadna ma lħaqniex biżjed riżultati. Għal raġuni għandi żewġ eh, emendi nixtieq nressaq. L-ewwel wieħed huwa eh, fil-qasam tal-assigurazzjoni. Grazzi aħna jidispeċina nejdu fil-fat illi għal-mistoqsijiet li staqsejna l-Kommissjoni marċivejniex tweġiba u għanna mistoqsija oħra nistaqsu l-Kommissjoni kif nistaw aħna naraw il-fondi strutturali u l-istrateġija 2020 taqbel iktar ma tisħieħ tal-kumpaniji Ewropej. Kwissjoni oħra illi għandha x'taqsam ma' dak li ntqal mir-rapporter dwar eh, differenza bejn il-pag, bejn in-nisa u l-irġiel. U anka dwar l-artiklu 157 aħna qegħdin naraw li m'għandux ikun hemm differenza bejn in-nisa u l-irġiel u li l-Unjoni Ewropea trid ukoll tikkontrolla l-miżuri li qed jimplementaw l-Istati Membri ħalli naraw jekk li din dan il-għan ikun irrispettat. Jiena nhar it-tnejn ħarressa eh, spjegazzjoni eh, bil-miktub u nittama li intom tkun tistgħu tappoġġawni ħalli bekk aħna jkollna kontroll aħjar dak li għandu x'jaqsam l-implementazzjoni ta' dan kollu fil-liġi fil internazzjonali. Nawguralkom ħafna suċċess fix-xogħol tagħkom u eh, nixtieq li nara ħafna riżultati konkreti wara li tintemm din il-konferenza. Grazie ħafna Iva, l-interpreti dafta jkollhom bżonn eh, jispiċċaw għalhekk mhux ħajkollna bżi eh, l-interpretazzjoni iktar fadal żewġ ehm, kellima eh, sinjora Marxetti mill-Kummissjoni inti tixtieq tieħu l-mikrofonu. Le? Forsi din kienet mistoqsija retorika għalhekk mela se ngħaddi il-mikrofonu li l-Sinjura Quintajja għal-minuta. Grazzi, President, nixtieq jena nifraħlek għal dan id-dibattitu ferm eccellenti. Xtaqt jena nitkellem dwar żewġ affarijiet is-sena Marin Chartier eh, laqtet il- laqtet mela, il-musmar fuq rasu u hemm bil politiku wiesa bejn il-gruppi politiċi jiġifieri rridu nelbu l-kriżi, irridu ninkludu in-nisa hemmhekk. U rridu nimxu skont dan il-ftehim U nixtieq nisħaq fuq punt importanti hawnhekk intqalu ħafna affarijiet dal-għodu ġifieri semma diskrepanza fis-salari, ix-xogħol perikolus u il-kondizzjonijiet fejn eh, l-irġiel għandhom iktar postiet eh, ta' xogħol u iktar salarji u koll eh, u li minn nisa u mbagħad smajna il-kriterju dwar id-dera tan nisa u disponibilità u koll tan nisa u dawn l-affarijiet ma japplikawx għall-irġiel imma il-Parlament Ewropew ilu jaħdem għal ħafna snin sabiex jipprova jisaq fuq is-sitwazzjoni fuq dawk in-niset li qed jippruvaw jiksbu l-ugwaljanza bejn is-sessi. U issa din hawnhekk aħna qed naraw li il-kriżi ekonomika qed ikollha vera effetti negattivi fuq in-nisa u l-luf ta' nisa m'għandhomx aċċess ma jistgħux igawdu mid-drittijiet tagħhom Jiġifieri it-tmexxija tal-Parlament Ewropew vera importanti l-istess nistgħu ngħidu għat-tmexxija tal-Kunsill Ewropew il-Kummissjoni importanti li twittu triq ħalli bekk naċertaw li l-kriżi ekonomika ma tinatax eh, wiċċ ta' mara. Grazzi ħafna. Eh, grazzi għal dawn it-testimonjanzi kollha se nitkellem fil- osor ħafna se nipprova nagħmel taqsira ta' dak li intqal. L-ewwel ħaġa biex inwieġeb għaż-żewġ mistoqsijiet illi għamlunna il- kollegi tagħna mill kumitat ikon huwa importanti ħafna li intom bħala Kumitat eh, ta' affarijiet ekonomiċi eh, issegwi wkoll dak il qed nagħmlu aħna hawnhekk f'dan il kumitat Iva hemm bżonn illi aħna niżviluppaw spiritu imprenditorjali fin-nisa u iva il-Fond Soċjali Ewropew huwa wieħed mill-lodot imma eh, forsi l-lodda ewlenija li tista' tintuża sabiex dawn in-nisa jirċievu taħriġ addizzjonali li eh, jippermettilhom imbagħad li jirnexxu għaliex eh, aħna ma rridux najdu sempliciment iva rridu noħol u spiritu ta' imprenditorija fin-nisa, jekk inħallu għom mbata uh, uh, minnaj rajnuna, minnaj rapport, ġifiri l-akkompanjament ta' dawn nisa u importanti, dawn in networks ta' nisa ta' rġil, eh, networks imħaltin, eccetera, ma li kunem akkompanjament dan huwa meħtieġ Eh, aħna ma nistawx nibatuhom biex ngħidu hekk eh, il-gwerra mingħajr ma mantuhom arma mingħajr mantuhom mezz kif jistgħu jirnexxu. Jiġifieri eh, fil-istrateġija Europa 2020 dan l-ispirtu ta' imprenditorja u importanti ħafna. Intom għattu kol li fit-trattat l Lisbona l-artiklu 157 jrit illi jitnaqsu differenzi bini salarji tan nisa u l-irġiel. Imma tafu hemm ħafna affarijiet miktubin anke fil-liġijiet nazzjonali dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel li mhumiex rispettati. Dan huwa qar minn kollox għaliex għalhekk aħna mbagħad għandna kollegi fil-Parlament illi jgħidu dan huwa miktub fil-liġi u jeżisti, ġifieri, imma aħna ma rridux illi l-affarijiet to be inklużi fil-liġijiet, imma illi l-affarijiet issiru realtà. Inti għandek raġun, sinjura, li tajt illi il-progressjoni tal-post tal-mara fis soċjetà mhijiex linjerali. Jiena eh, studjat l-istorja tan-nisa u nista' ngħidilkom illi fl-istorja hemm ħafna eżempji u ħafna differenzi. b'dan tkun ħaġa, tkun ħmerija minna ħatanek nimmaġinaw li aħna se noħol u xaħġa stabli u eh, eh, definitiva il-gwerer ħafna drabi jistaj waslu għal passilura ma kjer passil qoddim imma anki din il-krizi għanda twassal l-istati biex ikunu kompletament eh, impenjati u eh, disciplinati fuq dawn il-politiki man di jimmobilizzaw l-Europa biex servi ta' stabilizzatur ekonomiku. Ja vil takja alla, alla um... Grazzi, nishtiq nirringrazzja l-kellima kollha li kontribuixxew għad-dibattitu tagħna illum nixtieq nirringrazzja lil daw kollha li jasaqsew mistoqsijiet eċċellenti sinjal tajjeb li qabiżna l-ħin. Ovvjament mhux ħaġa sabiħa li jkollna bżonn ninterrompu il-kellima, il-ċer jirringrazzja l-interpreti u nixtieq nirringrazzja l-segretarjat u daw kollha li eh, għamlu din konferenza possibli. Grazzi ħafna, jena nasib li dan dibattitu kien wieħed ferm eccellenti, eh, kien wieħed pozittiv ħafna sa smajna informazzjoni ġdida, ħadna perspettivi differenti u eh, aħna eh, ġifiri flimkien mal-Komitat se nippruvaw naċċertaw li dawn il-perspettivi jkunu jinklużi fil-politika kollha tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna.